L-ewwel net. Fuq il-qalimis tal-ħamis, 5 ta' Marzu. Din il-laqgħa ġiet kanċellata minħabba bħalissa m'hemmx punti fuq l-aġenda li huma pjanati ta' kemm ma noqgħodux musta nerġgħu niskedaw xi ħaġa oħra. Ġifieri kkanċellajna laqa imma min-naħa l-oħra il-laqa li mis fi Strasburgu ta' xar li mis ħajkun d-9 ta' marzu. Ta' bozza l-agenda ħaj inkludi il-voti fuq il-benchmarks u fuq il-rapport EABN annuali f'nar il-ħamis 12 ta' marzu. Għalkun hemm laqgħa straordinarja ta' ikon u budget. Ħan zamminaw il-pjan ta' Juncker fil-55 fil-8 ta' fil-ħodu biex naraw xandum xejdu il-rapporters il tfasslu l-abbozz. Il-komitat ikon għedin jorganizaw smieħ publiku fuq kif nistaw nelbu l-distak ta' investiment fl-Europa, l-FC, li sejse fit-tini ta' marzu, mit-3 sal-6 fi Brussel. Ismi ħajkun opportunità tajba li niddiskutu l-proposti tal komissjoni Fuq l U u kol ħan niddiskutu l-lum l-EFSI l-ewel skambju ta' femit f'komitat il-qata komitat konġunt illi se jibda fil-5 nofs. U l-lum ser niprovdu f'din il-laqa l informazzjoni kollha xogħol leġislattiv fuq dan periodu fuq dan il-dossier. Fuq il-Digital Portal Pilot, il-numri ta' membri diġa huma mitla ta' dan. Din lodda li jippermetti l-membri li jamlu emendi f'ċertu dokumenti li firmati digitali permezz ta' tablet, per eżempju, u smartphone. E jiddaħħal fl-54 jem illi permetti l-kolmamenti multipliċi mm, u anki jiġi firmat iktar minn membru wieħed u dan isaħħa il-sikurta mm, kif ukoll inaqqas il-ħin għal li hemm bżonn f'dak li għandux jaqsam li toqgħod tibgħat faxi jew PDF. E, kien hemm ħafna komitati li seħew taħdan il-format is-sena l-oħra u naħseb li mill nista' nifhem solvejna tam il-problemi li tqajna magħhom tul dawk il-laqat il-kors ta' taħriġ ġi provdut għas segretarjat u staff ieħor, ġifiri għal kemm din is-sistema mhijiex mandatorja nissuġġerixxi li elanijiet ta' effiċenza il komitati adotta il-da fuq żmien qasir. Iżda dawk il-membri li jixtiequ illi jkomplu jiffirmaw il-mod tradizzjonali jistgħu jagħmlu dan se nirrevedu l-affarijiet qabel is-sajf u nqisu l-esperjenza li nużaw din l-għodda speċjalment il-feedback ukoll li nċevejna. Segretarjat ukoll se jagħmel follow-up ta' dan il-tabda din il-proposta u kol ser jamel iktar proposti fil-jim li ġejjien. Issa fuq l-ewel trilogu tal-Service Directive Dan l-ewwel trialogu sar firba 4 ta' frar u f'din il-laqa tliet istituzzjonijiet ispjegaw il-pożizzjoni tagħhom fuq il-punti jew lenin politiċi, third party payment providers, uh, scope positiv u negattiv, um, il-binding mediation charge, surcharge, refund right tal- uh, minħalla sa' transazzjonijiet li juma nibdija mill minn uh, għandu jħallas. U kien hemm ukoll ċertu emendi fit-tekst biex indaħlu proposta ta' kompromessi tiġi validata fuq livell politiku fit trilogu li jmiss. U trilogu li jmiss se jseħ id it-tnejn ta' Martu. Nar it-tnejn ta' Martu. Tajjeb naddu għal punt li ta' fuq l-agenda, għal punt li ta' l-abbozza l-agenda Iva Kajli u rapporter u nistgħu nkomplu naħdmu fuq il-konsiderazzjoni tal-emendi ngħaddu għal Eva. Grazzi tassew Roberto, eżis kollegi. Wet minn prioritajiet li aħna kena pala Parlament Ewropew tal-rapport annwali ta' taxxa ta' din is-sena kienet li ma nsegwux triq standard ta' copy-paste li affarijiet jibqgħu kif dejjem kienu għaliex revizjoni tal-rapporti standard wera illi parlament kienet jitlob mill-Kunsill u l-Kommissjoni l-istess affarijiet mingħajr ma kien hemm titjib ta' xejn. Allura ħna provajna illi nabbozzaw rapporti iktar politiku. Għalhekk dan il-periodu ta' bazzar il fatri li ħarġu l-Lux Leaks, Lux Leaks, Eh, dan l-aħħar wassal għal ħtieġa ta' tweġiba politika wkoll. Il-Parlament Ewropew rat il-ħtieġa li jieħu azzjoni politika u pożizzjoni politika u li ma jqoddux hemm ta' biruħu issu xejn mhux xejn. Ir-rapport annwali huwa il- hija l-magna standard kruċjali u essenzjali għal membri tal-Komitat Ikon għal kwistjonijiet tat-taxxa ġifieri u l-interess tal-membri tal-Parlament fil-każ tal-LuxLeaks ġi jiprovat mill ah, dak li għandna xinejdulkom l-emendi li ġew imresqa fuq dil-kwistjoni li ħedġu li jkun hemm eh, għadda politika tajba u ċara. Ġifieri ġenerali hemm 300 emenda li jitresqu f'dan ir-rapport. Aħna eh, kol irridu nifukaw fuq ħafna eh, ta' dak l-kollegi tagħna fuq kwistjonijiet li kienem fuq il-ġustizja soċjali fuq politika ta' taxxa kienem ukoll ħafna tassib fuq il-tassazzjoni fuq il-rizorsi ta' tħul, il-ħlas ta' interess, il-dividends u il-return ta' sigurta jiet ta' securities, kif ukoll il-loda li kien tiżaw biex ikun hemm evażjoni ta' taxxa. Ġifieri fl-istess mod il-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja għadha popolari ħafna għaliex kien hemm bosta emendi biex għaw u nwessawa mod u partikolari kif nużaw ukoll il-proċedimenti biex nagħtu bidu għall-lew il-budget tal-Unjoni Ewropea mkella l-fond tal-bidla fil-klima kellha l-fond Ewropew għal investiment strategiku. Barra minn hekk l-emendi juru li l-tħassib tal-kollegi tagħna dak li juwa il-taxxa fil-kumpanija kbar korporata s-soċamenti CCBB u kontribuzzjonijiet oħrajn Allura, ħafna affarijiet li rabtu dan mal-kompetitività tal-kumpaniji Ewropej kif ukoll emendi dwar it-trattamenti tat-taxxi tal-SMEs. E, kien hemm ukoll bosta emendi rigward il-kwistjoni ta' kompetizzjoni tat-taxxa barra minn hekk minkejja għatem fost il-membri tagħna il-problema ta' koordinament u armonizzazzjoni il-, -il problemi ta' koordinament e kif jgħidu koll l-Clix e, wassal li ħafna membri u fuq l-importanza ta' armonizzazzjoni kustenijiet ta' taxxa u jibli l-European Semester. Il-Parlament Ewropew ukoll indikaw fil-proċess tal-kompromess Ippruvaw li juru għada responsabli dan hemm poċ kbir fuq il-linja ta' politika biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-pjanar ta' taxxa aggressiv, evitar ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa. U eh, il-tentativi biex innaqsu id-distak. U hemm ukoll ħtieġa għal gvernanza tajba fil kwistjonijiet ta' taxxa għal sistemi ta' taxxa aktar sempliċi u tal-linji ta' politika illi dawn isaħħu l-kompetitività u jappoġġaw il-SMEs u speċjalment il-kumpaniji iktar żgħar. Il-Parlament Ewropew ukoll jindika il-mod kif jifhem il-konsegwenzi soċjali tal-politika tat-taxxa, mod partikolari għal dawk li huma parti mill-popolazzjoni li huma iktar dajfa. U wkoll hemm set ta' karatteristiċi li nistaw naqsmu ktar qoddim biex nkunu nistaw nwittu triq għal inizjattivi komuni b'maġġoranza msaħħa. Iżda l-issa għatem nuqqas ta' rida minnaħa partit politiċi, ġifiri. Jan minkluzi fihom dawn il-karatteristiċi, id-definizzjoni ta' tax havens, it-sanzjonijiet għal dawk li jgħinu il-frodi ta' taxxa, il-country by country reporting, il-BEPS, il-profit shifting, l-FTT u il- lina naħu il pista ta' taxxa mix-xogħol. Wieħed mill-iktar kwistjonijiet jaħarqu kienet ta' skambju automatiku ta' informazzjoni biex jikxfu il-prassi ta' taxxa u n mhux trasparenti bejn l-istati membri u kompaniji kbar multinazzjonali fil-dawl tal-tassi pubbliku huwa eċċessivament importanti li l-Parlament Ewropew juru illi kunem għada soda kontra kull tip ta' prassi mux trasparenti illi naqas l-ċertezza legali ta' minħal 16 u e, fixkel il-kompetizjoni. Sfortunatament, imma ta' suġġetti illi juri li il- Nemx denominatur komuni. Hemm problema li il-taxxa ambientali hemmhekk suppost biex tiġġenera xogħol imma xorta hemm nuqqas tarida politika. U mbagħad hemm ukoll is-suġġett tal-whistleblowers illi wkoll għandu jiġi diskuss iktar il qudiem Importanti li aħna niddefendu dawk illi jikxfu fejn jkun hemm frodi ta' taxxa mhux nikkastigawhom imma fuq kollox minkejja li jkun hemm forsi xi dizgwiti l emulaw eh, xorta waħda rapporti ta' taxxa għandhom pożizzjoni ċara koerenti li eh, jwaqqaf il-sis għal biċċa relevanti u fwaqta li tkun responsabli soċjalment imma wkoll tkun politika ta' taxxa li tkun qed favorixi n-negozji għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna lil Eva Kajli. Issa l-xadow tal-EPP. Issur sur Grazzi. Grazzi ta' sew, ta' l kooperazzjoni tajba, mux bizma li PPI. Imma ma' shadows kollha u għabbażi ta' dil-kooperazzjoni. Jina tassew kontenta li aħna għabinna fuq il-bicċa kbira tal-kompromessi. Iżda għanna għatta kompromessi xiftit minnom somma fej ma naqblux. L-emenda ta' kompromess I, per eżempju, Jasejħa l-Komissjoni Ewropea biex nistudjaw l-għazla ta' rata minima ta' taxxa korporata. Ma napoġawx din l-ideja. Kompromess L. Paragrafu 12b. Naseb qed nitolbu wis biex il-memri kollha jagħmlu dan it-tip ta' spillover, analiżi spillover ta' politika ta' taxxa nazzjonali biex nevalwaw l-impatt fuq il-pajjiż li qegħdin jiżviluppaw. Kompromess Z huwa kompromess illi konna li hemmhekk biex tilqa trasmissjoni ta' informazzjoni E, kif ġiet mikxufa mill-Lux Leaks imma ħna ma naqblux mal-klim welcomes ġnatu ġentif l-nies biex jisir u u affarijiet bħal daw. Mbagħad hemm kompromess għal premessa A. Itra A, trigbar hija definizzjoni ta' frodi ta' taxxa, vetar ta' taxxa u pjanar aggressiv ta' taxxa. Nasab ħallu nħallu fidejn l-akademiċi. Jew ministri ta' finanzi. Meta rajt id-definizzjoni. Tajab li nħarsu lejn id-definizzjoni li hija miktuba f'dan il-kompromess għal frodi ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa jiena ma nistax nifhem fejn id-differenza f'termini ta' legali jew illegali. Bħalissa qed nitkellmu fuq vot maqsum għal emendi 145, 149 u 247. Mi fuq 145 hemm it-tieni parti illi jien ma nistgħux nappoġġaw jisiba il-Komissjoni eh, tal-Komissjoni Korporata biex nevitaw dan il-pjanar aggressiv ta' taxxa. Għanna komitat speċjali illi se joħroġ bi proposti dwar il-kwistjoni. Mod vot maqsum għal 149 fuq iskambju ta' informazzjoni biex ninkludu pajjiż li qegħdin jiżviluppaw billi nippermettu l-om periodu transitorju naqblu mal-ewwel parti ta' din l-emenda imma mhux mat-tieni parti. U emenda 247 nitolbu wkoll ikun hemm vot maqsum. Għandna problema bl-ewwel parti fil-fatt li jitlob il-Kummissjoni biex Tħaddan dan il-koordinazzjoni ta' taxxa prammatika fis semestru Ewropew nħossu li semestru Ewropew huwa kbir ħafna u li jista' jinkludi din l-idea mingħajr ma nitolbu li l-Kummissjoni Ewropea tagħmel dan. Grazzi. Għal darbohra grazzi tax-xogħol tajjeb li sar mir-rapporter. Grazzi mela shadow tal-ICR San Potero. Mis kollegi, jizis rapporter, kif edna fil-laqa ta' shadows, aħna nħossu għalija diffiċli ħafna li tappoġġa il-rapport annwali. ħabba li l-ambitu ta' dan ir-rapport u iktar selettiv milli kif kifinu fil format attwali. It-tassazzjoni hija parti mis-stati sovrani u għankantativ tkun. Akka tibqi għanda tibqi, ovvijament mux tal-priza li kom li nasbu għaj. Fuq ġemmu l-level ġenerali, ma sabx nifmu kif, għanna bżon natu parri l-istati membri f'dawn il-kustjonijiet. Palma ja amministrazzjoni ta' taxxa, taxxa ta' proprjetà u u FTT meta dawn l-affarijiet ma mhumiex parti tal-kompetenza tagħna barra minn hekk u nara ebda raġuni għaliex għandna bżonn konna xi tip ta' vantaġġ komparativ dawn il-kwestjonijiet meta qabla ma nisa membri. Inħossu li kompetizzjoni ħanġa tajba ma ġenerali u ma nistawx naċċettaw kummenti fuq it-taxxa l-koordinament fil livell Ewropew. Iżda aħna nixtiequ li konem iktar skambju ta' skambju liberu, skambju volontarji bejn l-istati membri biex nevitaw l-evażjoni tat-taxxa ndiċ diffiċli li niġildu kontra politika barranija tat taxxa tal-Unjoni Ewropea, ma aħna pjuttost kawti fuq dak li ħajse fuq l-ECCB, l-ECCCB. Tajjeb illi naħdmu fuq dak li aħna ġenerament kwa daħmu fuq. Dejna billi jattonna li l-lum li din is-sena iktar politika mill-li kienet is ta' qabel. Din hija l-ikbar problema lina, għalhekk aħna nsibuha problematika biex nibdew binek. Kassi. Thank you, Mr. Terro. Kassi ħafna, Sir Terro. Iva, jeżistu kazijiet fejn il-parlament eh, skont xi trattati inti semmejt ħut minnhom il-parlament jiġi konsultat, ġifieri tajjeb eh, li niġu konsultati għax eh, għalhekk qed niġu konsultati taħt eh, proċedura sempliċi leġislattiva. Issa se ngħaddi l-mikrofonu lil Koran Juhan von Heisen għal għalde. Grazzi President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nibda billi nirringrazzja ir-rapporter is-Sinjura Kajli talli tatna din il-bażi ferm tajba u introduċiet ilna dan il-rapport u nixtieq nirringrazzja x-shadows ukoll l-oħra għal kontribuzzjonijiet tagħhom. Diġa smajna ħafna informazzjoni eh, dwar dak li seħħ eh, waqt l-aħħar laqa għax bla appoċ wiesa tal-partiti politiċi kollha il-Parlament iddeċida li waqqaf kumitat speċjali, kumitat li se jistudja sentenzi dwar it-taxxa li jinħarġu fuq l-istati mill-istati membri u l-effetti tagħhom xi ħaġa wiesa, kif ukoll l-implikazzjonijiet u rekomendazzjonijiet għal futur aħna ferm pożittivi dwar twaqif ta' dan il-kumitat għax urġentament għandna bżonn li jkollna diskussjonijiet fuq l-evitar ta' taxxa u eh, importanti li jkollna miżuri bazzati fuq trasparenza iċ-ċifri u mhux dwar il-pajjiżi individwali biss U dwar dan il-komitat irridu noqogħdu attenti u m'għandniex naslu għal konklużjonijiet bekrija, rridu nistennew sakemm issir l-investigazzjoni jkun hemm ir-riżultati minn dan il-kumitat ħalli bekk iċ-ċifri kollha jkunu ċari għal din ir-raġuni aħna mux ħan appoġġaw xi eh, ċerti emendi li fl-opinjoni tagħna huma wis speċifiċi, aħna se appoġġaw l-emendi dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni, tnaqis tal-ostakli u piżijiet amministrativi għall-SMEs li dejja li r-rapporti jridu jisiru minn kull pajjiż individwali kif ukoll l-approċċ globali għal ġlieda kontra l-evitar ta' li wieħed iħallas it-taxxa u l-pjanar ta' taxxa radikali kif diġa semma fil-laqa mal shadows l-inizjattivi IVA li huma ta' sfida għall-autonomija fiskali tal-istati membri per eżempju ta' xie tal-ambjent u tal proprjetà u l-ħolqien ta' forum ġodda ta' tassazzjoni dawn għandhom jibqgħu taħt il-kompetenza nazzjonali dejjem fil-fema tagħna u l-istess għal konklużjoni ta' ftejmit ta' taxxa bejn stati membri u pajjiżi terzi Imma għalbqija il-kompromess nistaw najdu li aħna napoġġawk nishtiq nirringrazzjawk għal-ħidma tijak. Grazzi ħafna għal-gwe. Marisa Mattias. You, Roberto, is not me, but Dimitris is not here, he cannot be here. Il-kollega tijaj ma jistax ikun hawnhekk imma talabni sabiex nintervjeni u jiena se naqra il-nota li ħallini Dimitris jishtiq jgħid li aħna nixtiequ nirringrazzjaw ukoll eh, minna ħatana l-leva għall-isforzi kif ukoll il-xadow tal-kontribuzzjoni tagħhom. Minħabba l-importanza ta' din il-problema ta' evażjoni u evitar ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea u l-ħtiġa urġenti li naħdmu fuq dil-kwistjoni aħna naħdmu li għalke Nistaw najdu li dan il-rapport qed jiġi mfassal b'mod pożittiv hemm elementi pożittivi, imma importanti li ma mhux lilin minn dak li għandna issa. Iva, il-miżuri proposti nistaw naqblu fuqhom, imma hemm nuqqas ukoll ta' tarbitu kol li u maġusti fuq level soċjali. Aħna nerġaw nitolbu għal lista ta' xewqat flimkien mar u hemm ukoll inqas tarrida mill-Kummissjoni sabiex tiġilet kontra din il-problema mill-eruq. U eh, sfortunatament il-Parlament Ewropew m'għandix il-mezzi legali sabiex jikkassiga il-frodi ta' taxxa u levitar, imma aħna Iva nistaw namlu dawn it-talbiet saħħithom nistgħu nkomplu npoġġu porzjoni fil-Kummissjoni sabiex nikkontrollaw l-attivitajiet kollha kummerċjali u l-iqam il-kumpaniji multinazzjonali, transazzjonijiet fuq il-prezzijiet ta' trasferimenti, il-rifugi fiskali kif ukoll l-affarijiet li jsiru barra mill-pajjiż u rridu nużaw b'mod effettiv l-istatat tal-Parlament Ewropew billi waqfu kumitat ta' inkjesta kumitat li se jistudja dawn il-prattiki dwar it-taxxa sabiex ikun hemm studji wkoll u sabiex jinħarġu konklużjoni speċifiċi sabiex naraw kif nistgħu nimplementaw miżuri immirati. Aħna nasbu li l-prioritajiet il-prinċipali għandhom ikunu l-ewwel qabel kollox li jinnaħħu il-biżijiet ta' taxxa l-bot mill- mill-posti ta' xogħol u ħtiġiet bażiċi imma għandna nippromuovu tkabbir u l-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol ta' kwalità għolja u għanna nintaxxaw dawk li vera għandhom il-ġit u għanna nfasslu strateġija komprensiva u għanna ninkludu l-mezuri leġislativi speċifiċi sabiex namlu l-monitoraċ ta' attivitajiet kummerċjali internazzjonali li mill kumpaniji multinazzjonali u tranzazzjonijiet ta' bejn il-gruppi u niprojbixxu lil kumpaniji eh, offshore u r rifuġi fiskali fl-Unjoni Ewropea u sabiex ukoll nintroduċu rata bażika ta' taxxa tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea sabiex niġildu kontra l-evażjoni ta' taxxa u l-frodi b'mod effettiv dawn il-miżuri għandhom jiġu implementati bħala parti minn politika fuq meda twila ta' żmien alternattiva. Il-politika ta' taxxa ġusta fuq livell soċjali għam meħtira sabiex twasal għal tkabbim u sabiex dawk li ħalsu taxxa fl-Unjoni Ewropea jiġu trattati b'mod ġust. Grazzi ħafna Mariza għal ħodor Maurice. Kato, grazzi ħafna nishti eh, intenni l-ringrazzjament li għadna kif smajna l-leva u l-ħadima taħħa hija għalet li dan il-rapport eh, kien komplikat, kien hemm ħafna mendi. Il-pożizzjoni tiegħi nilqa ir-rida ta' ħafna kollegi ta' dan il-kumitat sabiex nindirizzaw il-kompetizzjoni tat-taxxa kif ukoll eh, li il budgets tal-gvern mux għet taw il-flus li jisħoq illom. Ovvjament pala l-ħodor aħna vera disappuntati li mux se jkollna eh, il-possibilta li nitolbu li jkunem xxut eh, permezz tal-inkjesta li konna t nitolbu għalija maħna ferm kunna intenti li l-komitat se jiġi mwaqaf din il ġema u aħna ħerqan il naħdmu mod kostruttiv ma l-kollegi sabiex mwaqfu dawn il-ftejmi ta' taxxa li huma ta' dannu għal kulħadd. It-taxxa tista' tissodisfa żewġ importanti li ma għamx dawna. L-ewwel it-taxxa tippermettilna niksbu r-riżorsi sabiex nifinanzjaw l-aspetti pubbliċi imma t-taxxa tista' wkoll tipprovdi inċentivi lin negozji u l-individwi sabiex ibidlu l-imġiba tagħhom għal modi kif huma ta' benefiċċju għall-ambjent. Jiena smajt li kulħadd jevita t-taxxa imma li rridu niksbu minn politika tagħna li din l-isqarja mhux ħatibqa' aċċettabbli u possibbli u li nispiċaw situazzjoni fejn min jevita li ħalla sitta xa jispiċaw situazzjoni imbarazzanti. U jena fiduċuża li ħankunu nistaw namlu progress u ħankunu nistaw nimxu f'din id-direzzjoni kif qed naħdmu fuq ir-raba dossier tat-taxxa leġislativa ma rridu nużaw dan ir-rwol strateġiku tat-taxxa dan ir-rapport ma tantx jagħmel tajjeb f'dan il-qasam. Din is-sena se tispiċċa bin negozjati vera importanti fuq il-klima f'Pariġi u f'dan l-isfond jiena ma naħsibx li qed nisqu e, biżejjed fuq il-taxxa tal-ambjent u tal-enerġija fir-rapport. Ma nistgħux nippermettu il-setta tal-lobbying tal-fuels combustibli sabiex nieqfu milli noħorġu bi inċentivi għal dawk li jużaw l-enerġija li tiġġedded jew l-enerġija nadifa. Sur Anaman se jitlob eh, il-mikrofonu taħt il-preġedura Catch the Eye, grazzi ħafna President, Sinjuri, fil-rapport annwali fuq eh, it-tassazzjoni qed nisimgħu dwar standards dinji għal eh, taxxa tal-kumpaniji. se jiġi mela fit-28 membru tal-Unjoni Ewropea jiena jiġi minn pajjiż fejn ftit ilu konna fuq l-aħbar minħabba regoli ta' taxxa fuq il-kumpaniji multinazzjonali riċentament eh, smajna dwar il-Lux Leaks. Iva, kulħadd jista' jitkellem dwar l-armonizzazzjoni, kulħadd qed jgħid li hemm kwestjonijiet ta' suq intern, imma fl-aħħar mill-aħħar l-istati membri xorta waħda tiqodu għasta tal-flus tagħhom. Kollegi, iva hemm kompetizzjoni bejn il-politiki tat-taxxa u bejn l-istati membri, mhux bil-forsi nitkellmu dwar xi ħaġa ħażina, is-sentenzi eh, iva mill-qrati jistgħu jikkorreġu l-evażjoni tat-taxxa. Importanti li l-pressjoni tibqa' u l-kumpaniji imma jekk ħajħossu espressjoni ħaj jifitxu postijiet fejn ħajħalsu inqas taxxa. Se jkun il-pass li jmiss inti ħatażel perċentwali fuq it-taxxa minima li trid titħallas hemm rati effettivi eh, minn stat membru għal ieħor, differenzi minn settur għal ieħor Għalhekk kabel ma nibdew aħna nitkellmu dwar approċċ uniformi fiskali jiena naħseb li fil-kumitat speċjali inti għandek bżonn tibda tħares lejn il-klim ta' Sur Verhofstadt u Sur Juncker fil-prattika mhux qed eh, jistudjaw is-suq uniku b'mod xieraq ħafna. Thank you, Rapporteur. Rapporteur. No, uh, as you see, uh, we agree. Grazzi ħafna, Iva, kif tistaw taraw, um, aħna binna ma' maġġoranza tal-affarijiet kif diġa kien hemm 300 emenda imma hemm xi għatem xi differenzi rridu nkomplu niddiskutuhom fil-futur qarib jiena nixtieq nirringrazzja l dawk il-membri kollha li kontribwixxew b'mod pozittiv għal dan ir-rapport bl-emendi kollha kif ukoll is-suġġerimenti u l-pariri li taw u nixtieq nirringrazzja x-shadows ukoll għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna aħna magħhom waqt li ħadimna fuq dan ir-rapport jiena nixtieq eh, stiden li shadows la li kompli kontribuixxu jgħatmu fuq dan is-suġġett fil-futur u nixtieq nistiden li l-Kumitat Speċjali li jagħmel segwitu ta' dan ix-xogħol għalhekk nixtieq nirringrazzja speċjalisti għal ta' segretarjat Mark Severen Ben Jarbat u koll għall-għajnuna li taw. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna kif tafu ħanivvotaw fuq dan ir-rapport għada. Nixtieq nirringrazzjakom għal ħidma tagħkom, nixtieq nirringrazzja r-rapporter, nixtieq nirringrazzja x-shadows ukoll. Issa se ngħaddu għal punt li jmiss kien hemm bidla żgħira fl-aġenda. Issa se ngħaddu għal rapport tas Sur Soru fuq Ir-rapporti u trasparenza fuq il-transazzjonijiet tal-finanzjament fil-qasam tas-sigurtà sul soren. I will keep it in my mind. Grazie Presidente. Onorevoli Grazie Presidente. Kollegi, kollegi Shadow, xi ġimma imlu jina ressaqt eh, din il-proposta dwar il-regolament għal sigurtà fi transazzjonijiet finanzjari u f'dan il-komitat u diġa jiena kelli l-opportunità li nisma l-opinjonijiet ta' shadows kif ukoll tal-komitat fuq punti vera prinċipali ta' din il-proposta leġislattiva. Aħna ddeċidejna li nwessaw l-iskadenza għal tal-elementi kif ġimitlup u għamilna dana imma dana mhux se jwassal għal xi fil-implementazzjoni tal-proċess leġislattiv ġew mresqa xi 350 emenda u nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha li kontribuixxu rajthom kollha tajtom ħafna attenzjoni tajta attenzjoni kbira lil dawk l-emendi li ġew imresqa minn iktar minn xadow wieħed jew waħda ġifiri li jirrappreżentaw l-opinjoni wiesa tal-Parlament u ukoll attenzjoni lil l-emendi li jena taw mill FDD. Jena fil-passat ma kellix l-opportunità li nitħaddet maħħu ma ma ħatru xadew. U u koll rajt right, li kien ħafna ħafna menti li jett jimxu fl-istess direzzjoni ħad kost li nara dan u jiena wkoll preżentajt xi emendi ma fuq xi punti oħrajn għad hemm xi distak imma jiena nibqa' fiduċus li ħankunu nistgħu niksbu soluzzjoni xirqa speċjalment viżavi trilgi mal-Kummissjoni l-Kunsill. Aħna qed naħdmu fuq kompromessi possibbli u din il-ġimgħa wkoll se jkun hemm l-ewwel laqa' max sabiex sabiex niddiskutuhom dawn il-kompromessi. U nixtieq ukoll nitkellem u nerġa' nisaq fuq xi punti li jidru speċjalment mill-emendi iktar relevanti. Artiklu 2 l-ambitu. Diġa mela smajna dibattitu fuq dan il-punt imma għanna nkomplu nistudjawh. U Irridu aħna nikkonsidraw ukoll il-banek ċentrali u l-kontrapartijiet tagħhom vizavi l-obbligu ta' komunikazzjoni u trasparenza ġifieri li rridu nonvulvuhom iktar. Forsi tiftakru li fid-diskussjoni ta' qabel smajna li l-ħtieġa ta' segretezza tal- minnaħat tal-Banek ċentrali tal-Istati Membri u l-Bank Ċentrali Ewropew li dawn il-ħtiġijiet ta' segretezza u li jistgħu jżommu l-informazzjoni hija dinat mur kontra l-obbligu li jagħtu rapporti. Jiena bilt ma' din il-proposta imma kien hemm ħafna suġġerimenti li Et jafsuna sabiex nerġgħu nikkunsidraw dan il-punt iva. Hemm ħafna gruppi li qalu li għandhom tħassib tagħhom qed naħdmu fuq soluzzjonijiet possibbli li sabiex ikollna bilanċ bejn riservatezza u segretezza li importanti u trasparenza mill-banda l-oħra. Emenda ġiet proposta 215 mill-alde u gruppi oħrajn emenda li qed timxi f'direzzjoni partikolari. l artiklu 3. Artiklu 3. Definizzjonijiet. Iva, anka unek wis rridu nkomplu naħdmu iktar fuq punti leġislattivi sabiex naslu għal soluzzjoni sabiex bitraċ regolamentari iġifiri li forsi wara regolament issu eh, jista' jaġġorna l-attivitajiet tiegħu l-operazzjonijiet tiegħu forsi jista' jsib xi xquq f'dan ir-regolament irridu nevetaw din is-sitwazzjoni u konsidrajna wkoll xi u evalwajna situazzjoni u et eh, naħdmu fuq soluzzjoni sabiex eh, nevitaw dan l-arbitraċ u kol imma permezz ovvjament ta' liġijiet u standards li huma ċari. Artiklu 4 dwar ir-rapporti tal-operazzjonijiet ġew prezentati għad ta' amendi li ħan ikkonsidrom b'attenzjoni kbira u xut minnom imma diffiċli li jiġu applikati, ġifiri li flimkien ma' rapporti jkun hemm responsabiltajiet legali eh, relatati li jiġu applikati u koll din regolamentazzjoni għatkun nuqqas taħedġa ġifiri mux ħansibu nis li jistaw joffru servizz bħal dan. Hemm ukoll żewġ punti oħra dwar artiklu 20 u fuqhom kien ippreżentati diversi emendi. Id-differenza iżda tidir li waħda minima faċli nsibu kompromess. Mbagħad 38 u ġiet fuq 38 kien proposta għal approċ gradwali illi aħna qed nikkonsidrawha. Minn flok ġifieri tħolli ġifieri fistant wieħed, stat wieħed. U hemm punt iktar komplikat l-użu mill-ġdid għal partijiet kollha li joperaw taħt il-Transfer Collective Agreement qed nitkellem mod partikolari dwar l-emenda 204. Kolli ngħid illi kemm xejn imħasseb dwar dan għaliex dan kieku inaqqas il kam ta' applikazzjoni tal-regolament għaliex 95% tal issu jaħdem taħdan il-ftejim għalek illi tagħmel deroga għal parti tant kbira tas-suq fisser illi l-inġibu fix-xejn kważi t-sanet li diskutu Għalek naħseb li importanti nisma l-opinjoni tal-Kommissjoni apparti l-opinjoni ta' xadu Rapportez l-oħra. Biex nikkonkludu il kwissjoni tal-erkat din ehm, fil-fat eh, tkellimna dwarhom. Forsi tiftakru li fl-abbozz tiegħi daħalt eh, ħafna modifika l-artiklu 15, daħalt ukoll il-modifika dal-Financial eh, Stability Board ukoll. Min analiżi li għamilt tal-emendi, rajt li minnaħa il-grupp tiegħi il-ħodor u l-gwe u minnaħa l-oħra għandek li jef eh, didi jaħsbu li hemm bżonn indaħlu dawn eh, dan it-tip ta' tnaqis. Minnaħa l-oħra il-kollegi ta' għalde PPE eccetera jaħsbu li din id-deċiżjoni għandha tiġi rivokata minkejja dawn id-differenzi dan qbil naħseb illi għamilna passi l-qoddim meta nikonsidra l-pożizzjonijiet tal-bidu u għandna l-opportunità li ndaħlu framework dwar dawn dwar dawn l erkat u nistaw kol nimxu il-qoddim nisperaw illi nkunu nistaw namlu avvanzi l qoddim fuq dan il-punt u nisperaw illi nkunu nistaw naslu għal kompromess finalment nati sal l-kelma lil Anzi, nati nħalli fidejn issa ix shadow Rapporters l-oħra u nirringrazzjom tal-kwalità tal-amendi tagħhom u tal-kooperazzjoni tagħhom. Grazzi ħafna Renato. Grazzi. Jina issa nixtieq nisiden l I uh, I would like to start by saying that this regulation on Nixtieq nibda billi ngħid illi Dan din mhix afas fil-fatt eh, komplut leġislattiv huwa regolament dwar żewġ aspetti. Qed nitkellmu dwar il-trasparenza wkoll u naħseb li uħut mill-problemi illi għat rridu naffaċċaw fil-proċess ta' l-infittxu eh, kompromess jista' jkunu marbuta mal-fatt illi uħud mill-kollegi jixtiequ jużaw din l-opportunità sabiex jindirizzaw iktar kwistjonijiet minn dawk illi jistgħu jiġu indirizzati fiħdan dan il-qafas ta' dan ir-regolament illum. Jien eh, iktar ottimista wkoll għal potenzjal ta' kompromess u nittama li meta nerġgħu niltaqgħu sabiex nidiskutu l-verżjoni ħarja tal-kompromessi niskopru illi hemm potenzjal għal kejja innu innuqas qabili hemm bħalissa fl-emendi. Nixtieq ukoll inqajjem diversi kwistjonijiet illi indirizzajt anka fl-emendi tiegħi emendi li wkoll ħdimt fuqhom flimkien ma' kollegi oħra u nix ringrazzja li Renato tal-li naqas miegħi dwar l-SMEs u tal-li ħadem sabiex il-peace fuq l-SMEs li hemm eh, għax huma jridu jwieġbu għal għal iktar pis, iktar eh, xogħol u nispera li fuq dan il-punt ikonna kompromess u jirnexxin nilħu eżen bili kulem eżenzjoni eh, għal SMEs ma jkunx hemm bżonn dan ir-rapportaġġ għal-jom. Issa rigward id-definizzjonijiet naħseb illi għandna bżonn iktar definizzjonijiet uħut minnhom kienu nieqsa mir-regolament u għalek jiena żiet tliet jew erba' definizzjonijiet nispera li rnexxielna insibu kompromess fuq dan. Rigward il-sustanza tal-rapportaċ il-kwistjoni ta' nirri nirrapportaw l-informazzjoni illi tajt mur jew l-edma l-autoritajiet kompetenti nazzjonali. Jiena naħseb illi l-informazzjoni tingħata tkun waħda dettaljata. Hemm ukoll sitwazzjoni fejn l-informazzjoni tmur għand l-investituri u hawnhekk naħseb illi data fejn sempliċi tkun għandha tkun biżejjed. Rigward il-haircuts kif semmejt għad għad jemlu għad taqbil u xiktar ser nibqaw sal-axħar ma nsibux qabil u mhuwiex każ ta' uħut minna jridu li ħerkat unikolati oħrajn le, issa naħseb illi għabbażi tal-informazzjoni li għanna u għabbażi tas-sistema li għanna maħniex lesti li kolna eh, li maħniex lesti indirizzaw il-haircuts f'din dan il-regolament u għalek jiena kontra eh, kolunkwe klawzula tal-revizjoni uħut minna qed jipproponu hawnhekk perjodu ta' 18-il xahar wara tħol fis-seħ fejn l-ezma u li BA jgħatu rapport il-Komissjoni dwar l-FSB dwar ix-xogħol fuq il-qafas regolatorju fuq il-haircut. Jina nispera li dan il xogħol fuq l-FSB ikun jista' jippermetti li joħroġ fil-fatt toħroġ evalwazzjoni tajba li tippermettilna li nindirizzaw mbagħad il herkat kif nuxira. Mbagħad hemm il-kwistjoni hemm kwistjoni oħra dak li qed jipproponi Renato qed fil-fatt tnaqqas il-kamp applikazzjoni tal- nittama li nkunu nistaw nilħu fil-fat deċizjoni fuq din il-qbil bejnietna. Jina kont favur u koll li nidistingwixxu bejn il-dwar l-arranġamenti ta' kollateral nistam inti fil-fat qed proponi dan u koll u nittama illi fl-axħar mill-axħar tfassil li, li jevita li il-kollateral ma jkunx wieħed li tkun nistaw fil-fat niddependu fuq u għaliex għax inkella jista' jkun hemm nuqqasijiet jista' jista' e, jinħoloq fil-fat jinħoloq diffikultajiet. Rigward il-kwistjoni tal-rapportaċ tal-pozizjoni mhux biex ta' tranzazzjonijiet, aħna suġġerejna dwar self ta' securities u tipi oħra ħana għadna li aħjar li għat maqbilniex fuq it-tip ta' rapportaċ li għuddi kullem li kullem iktar diskussjonijiet dwar dan, tkellimna u kol dwar rapportaċ if kunx single-sided jew le, nasab illi f'diskussjonijiet li kolna tara li kunem argumenti favur kemm il-rapportaġ double sided kif ukoll kontrih? Dan huwa għaliex dan ħareġ forma ta' kompromess bil-possibilta li kolna partijiet il-partijiet li kullu voluti fi tranzazzjoni jkollhom il-possibiltajiet illi l-obbligu tar-rapportaġġ jagħtuh lill-parti l-oħra. Dan ikun legalement vinkolanti u sigur. Iżda dependentament minn dan aħna nittamaw kol li ezma tikkonsidra fil-ġejjieni li tmur li l minn dan ir-rapport u tara kif dan l-obbligu jista' jiġi evitat u kif nis u tara kux verament meħtieġ dan ir-rapportaġġ doppju se di kwistjoni għal ġejjieni. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' jekk dan ir-regolament jidħolx fis-seħ jinkella jkunx hemm approach phase-in. Naħseb li dan l-approach li jidħol bil-mod il-mod phase-in tista' tiġi nistgħu tlu iktar fiktar detall dwara fatt delegat. Dawk huma l-kummenti ewlenin tiegħi hemm ukoll kwistjonijiet li ma semmejtx li ma marbuta mal-kusetta rapportaċ tal-Bank Ċentrali. Għanna argumenti favur u għanna argumenti fuq żewġ naħat nittama illi nis l nsibu kompromess. biex tkun sigura għal eh, politika monetarja minnaħa u fl-istess ħin inkunu natu informazzjoni dwar it-tranzazzjonijiet fiskali li u ma voluti fjom il-Banek Ċentrali. Grazzi, President. Grazzi. Mħabba li kejt Simber mħiġa mhux għadaw hekk issa nixtieq dan il-kollega minnata ħata li sir biex titkellem. First of all. Grazzi, Sir President, l-ewenet Kate Winberg tixti fil fat skuża ruħa għal l taħħa. tagħha. Sfortunatament ma sax attendi minħabba reġini ta' saħħat. Allora ħan nitkellem fis-sima fuq dan il-fajl tekniku hija kontenta li kien hemm daqstant fejn bejn ix-shadow reporters dwar kwistjonijiet fil-fajl. Iffukat l-emendi fuq li ittejjeb l-approċ ta' reporter fuq dettalji l-iktar. Rigward ir-rapportaċ tix jkun iktar attenzjoni lejn il-pis li ser ikollhom eh, jiswaflu il-kumpaniji minħabba din il-leġislazzjoni. Għandu jkun ċar li responsabil ta' l-obbligu għanzi ta' rapportaċ jista jinata l-parti oħra. Din importanti ħafna għal partijiet finanzjari li forsi ma jkollhomx il-faċilitajiet li jirreportaw huma nfushom. Issa rigward informazzjoni tal-għata dwar fondi dan għandha tkun bazata fuq l-inni gwida li diġà qegħdin fis-seħħ għal kem Għalkemm kejt hija favur li din tkun obbligatorja, hija ma tixtieqx li l-fondi li diġà kisbu livelli iktar għoljien jiġu penalizzati b'reġim differenti rigward il-punti l-ġodda introdotti mill-rapporter għal kumpaniji kejt tixtieq li jkun hemm fil-fatt korenza bejn il-liġiet attwali ma' liġiet jkun hemm korenza kemm jistekku ma' liġiet attwali. Tixtieq li jkun hemm eh, li jinkludi disclosures dwar eh, transazzjonijiet rigward kwistjoni toħra li għajmet kejt għal kamit tista' taqbel ma' definizzjoni ta' rapporter ta' reuse suġġeriet eh, proposta oħra sabiex tikkjarifika eżattament wax xi nitkellmu fil-fajl. F'dan il-qasam huwa importanti li jkun hemm regolamentazzjoni ma tisfidax eh, arranġament ma t-sfida dak li diġà saħtu legalment bħal arranġament ta' trasferiment ta' collateral. Għalkemm dan jista' jkun kejt ix ukoll ikun hemm eh, ċertezza legali tkun inkluża fil u din tkun inkluża fir-rapportaġġ. Kej eh, taqbel ukoll ma' shadow reporters oħra illi la li FSB għada għad taħdem fuq eh, li t-sviluppa l-opinjoni taħħa dwar ċerta kustajiet mela mannix nindirizzawom aħna għandu jkunem agenda ta' regolamentazzjoni. Aħjar iżda agenda, anzi, klawzola ta' vizjoni tkun waħda adekwata. Għandu jkunem attenzjoni partikolar li tenata l-dati ta' implementazzjoni għal standards ta' regolamentazzjoni għal regolamentazzjoni tal-MIFID u s SDR l-ezma għalet illi ma netaċ bizzejt ħin sabiex eh, tagħmel ix-xogħol tekniku meħtieġ fuq dan ir-regolamentazzjoni. Fuq dan il-Parlament eh, qed ikollu jistudja eluf ta' paġni ta' standards fuq periodi periodi qosra ta' żmien sabiex kont tista' tilħaq għal mal-data ta' skadenza li hemm. Id-data ta' skadenza għal standards tekniċi għandhom kunu marbuta ma meta jkunu adottati mal-ezma u dan jgħat biżiet ħin sabiex eh, jiġu adottati u ezma ikun jista' jkollhom iktar ħin sabiex itejbu x-xogħol tagħhom u jippermetti li l-Parlament Ewropew ikun jista' jagħmel studju aħjar ukoll. Fodi the Aldenov, Filip de Thank you, Chair. Um... Sir de għall-Alde. Grazzi l-relatur. Jiena naħseb illi aħna l-koll naqblu illi aħna qegħdin hawn biex nkunu ċerti li dan il qafa regolatorju tal-FCT inaqqas ir-riskju iżda rridu wkoll nżidu t trasparenza ta' ċerti tranzazzjonijiet barra mill-settur bankarju regolat dak naħseb li huwa xi ħaġa li naqblu fuqu u għandu jkun il-bażi għal kompromessi tagħna iżda naħseb li huwa importanti wkoll u srubler u okej ukoll semmew dan illi rridu nikkonsidraw tliet affarijiet importanti. L-ewwel net naraw li ma missux dawk li swiliet jaħdmu sew u ma nagħmlux biżejt fuqhom. Irridu nkunu ċari wkoll għaliex dan huwa file tekniku, irridu nkunu ċari tal-konsekwenzi legali ta' dak li qed ngħidu u rridu noqogħdu attenti li ma naġlux f'diskussjonijiet e, meta diskussjoni li għadhom għaddejja fl-FSB pereżempju. Naħseb dawk huma l punt ewlenin dwar il e, punt ewlenin tiegħi mhux se naqgħod nidħol fuq kwistjonijiet li ġew kemmu fuqhom il-kelima ta' qabel Naħseb l-opinjoni għal-istess eh, fost diversi minna. Nixtieq issa insemmi xi punti minna ħatana tal għal u l haircut. Din mhix kwistjoni sempliċement illi tieħu pożizzjoni favori jew kontra, naħseb li hija kwistjoni ta' governanza tajba biex niskuraw li jkollna biżejt informazzjoni qabel nagħmlu haircut. hemm il-kwistjoni eh, ta' ħiq ta' żmien għad ma kienx hemm valutazzjoni tal-impatt naħseb li għandna nistennew għalhekk anka fuq elementi li ġew mresqa tieni naħseb li aħna titkellmu dwar kummerċ globali, allura importanti li jkun hemm definizzjoni li tkun konsistenti. It-tielet punt huwa dwar rapportaġġ aħna proponejna implementazzjoni fejten għal rekwiziti anka sabiex eh, anka minħabba ċerta rekwiziti diffiċli ta' rapportaċ u anka dan ikun iktar adegwat eh, skont l din hija kwistjoni li fil-fatt nistgħu niċċaraw eh, fil-diskussjonijiet li ġejjin. Proponejna wkoll emenda sabiex ma jkunemx pis zejet proporzjonat fuq il-kumpaniji dwar rapportaġġ irridu eh, nqisu wkoll ir-rekwiżiti li qegħdin diġà fis-seħħ u naraw l-ispess il-benefiċċju ta' dan kollu. Irridu naraw ukoll standards eżistenti dwar rapportaġġ dik rigward trasparenza dak huma l-punti li xaqt insemmi, issa l-aħħar punt li xtaqt insemmi u dwar il-konsegwenzi mumiex mixtieqa u din għandha x'taqsam ma' definizzjonijiet. Naħseb li hemm bżonn ċari dwar dan, hemm bżonn kjarifika u ċerta żidiet sabiex il li jkun hemm ċertezza legali fid-definizzjonijiet tonka fuq l-ambitu. Fl-istess ħin nixtiequ li jkun hemm iktar ċertezza legali u li naħsbu fil-konsekwenzi legali ta' dak li qed ngħidu pal per eżempju meta jkun hemm e, trasferiment ta' sidin legali ta' legal ownership. Hawnhekk il-qafas legali m'għandux intmiss biex nagħti eżempju. Hemm diversi kwistjonijiet oħra, diversi kwistjonijiet tekniċi li għadhom iridu jiġu diskussi. Iżda għana li jkunna diskussjoni u ċert li fl-aħħar se noħorġu test illi jkun aħjar minn tal-Kommissjoni nistgħu niżguraw ġejjini tajjeb għal l-FTT. Grazzi ħafna, Filip de Bakker. Issa għal-ħoder, Uniter. Grazzi, Sir President, l-ewwel net nix ringrazza lil relatur Dik kienet introduzzjoni tajba illum ukoll naħseb li huwa importanti li naqblu fuq importanti li naqblu fuq naħa irridu nkunu nafu sew huma ir-riski fl sfts iżda minnaħa l-oħra jridu xahar ġoħra irridu ktar minn hekk irridu nirregolaw kif dawn huma użati. Aħna rridu noħolqu trasparenza u rridu namlu ir-regoli għalih aħna nappoġġaw dan Hemm numru ta' emendi minnaħa tal-gwe u Iżda rridu nimru iktar preċiż dak li qed nippruvaw nagħmlu. Nippruvaw nippruvaw eh, nillimitaw ir-riski sistematiċi. Għalhekk nixtiequ nillimitu l possibiltajiet eh, tal-użu mill-ġitar use Aħna saqsejnak din għannix insaqsu eh, innaqsu innaħuwa kompletament, issa issa deċidejna l-għanda tkun x kustjoni ta' li tista' eh, terġa' tinduża darba biss. Issa dwar il-ħerkat relaturi għabel maħna l bżonn li jkun hemm ir-regoli dwar din il-kwistjoni. Anka jekk ma jkollniex rekomandazzjonijiet kompluti issa minnaħa tal-SCB, pala parlament responsabli rridu diġa namlu regolamentazzjoni għanna l-bazi f'din ir-regolament u għalhekk inkun qed inħallu l-opportunità ta' ħarbilna jekk ma nippruvawx nirregolaw l herkat hawnhekk, alternattiva i li nistennew u n-lestu anzi nispiċċaw ir-regoli tagħna lestuhom biss meta jkollna l-opinjoni minnaħa tal-ECB. Jina naħseb ukoll li l sibi għandha tkun parti minn dan ir-regolament. Ma rridx li kun, ma rridux li jkun hemm lakuni għal trasparenza. Aħna nsibu diffiċli nifmu għaliex li sibi għandu jibda daqshekk li tina din l-informazzjoni. Mhix kwistjoni li huma qed jagħmluha pubblika għal kulħadd fosna, iżda kwistjoni ta' użu għall istituzzjonijiet. Nispera illi mhux ser ikun hemm wisq l-akun jelek. Jina għana nisma il-bqija tal d dan huwa bażi tajba l-kompromess. Grazzi ħafna. L-ewwel net eh, nixti nagħmel eh, niskuża ruħi fissem il-Sinjor Ġoli li edha Afganistan fuq missjoni importanti bħalissa l ma xi kommenti tekniċi issa fissima. L-ewwel ned grazzi kom, grazzi lill-rapporter tal-rapport abbozz eh, interessanti tiegħu. L-ewwel net nixtiequ nitkellmu dwar punti interessanti. Aħna favur il-standards minimi għal ġestjoni tal-collateral iżda oħna qablu ukoll ma li jiġu inklużi aspetti li mhumiex finanzjarji naqblu mal-emendi tiegħek għal artiklu 13 sabiex nestendu il-kustaniet ta' trasparenza sabiex inqisu wkoll kustaniet ta' kummerċ u ta' credit trading. Rigward il-metodoloġija tal-haircut għandhom ikunu kompatibli ma' regoli tal-ezma sabiex nilqaw eh, malajr mal-regolamentazzjoni tal-FSB. Aħna fil-fatt iridu inwessaw l-ambitu għall-inqas għal rapportaċ supervizorju, aħna nazbu li argumenti favur dan tajbin. Nżidu eh, artiklu sabiex l-ezma ikunem ikolla regolamentazzjoni inkludu nitkellmu dwar regolamentazzjoni minnata tal-ezma dwar l-SFTs, irridu nżidu ukoll li counterparties jgħatu l-informazzjoni li supervizur formuli u juru li hemm stress test kem eh, stress test fil-pozittiv dwar il-self tagħhom. Irridu l-Kummissjoni Ewropea wkoll eh, tevalwa il-liġi il-liġi tal-insolvenza u tagħmel ukoll u tistudja l fattibilta ta' awtorità li fil-fatt tieħu il-kwistjonijiet ta' ta' fire sales illi firim infusom jgħatu u l-stress finanzjarju. Aħna naħsbu illi hemm bżonn pożizzjoni b'saħħi ta' ikon fuq dan il-fajl. Vielen Dank. Ähm, Im Hinblick auf die Zeit, die wenige, die uns verbleibt, trotz. Grazie, mħabba li ma tantx fagajta sekk eh, ħin. Xorta wada, iżda nishti illi nara jekk hemmx eh, Għaxin nis li xtiqo xaqsu mistoqsija bil-kaċ għaj, jek li għanna dija Sur Pearson s biex jitkellem. Iva għazzi ħafna Sur President għan jitkellem fil-qosor. Jena fil-fatt nixtieq nitkellem jekk aħna nix neskludu trasferimenti ta' titoli mill-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament. Aħna konna din naħsbu fuq raġunijiet għal fejn din mhix idea tajba l-esklużjoni ta' dawn trasferiment ta' titoli jista' jwassal l-iktar riskju. X'inhija id-differenza bejn trasferiment ta' titoli u dawn arranġamenti kollaterali? M'hemmx l-ebda differenza. Fil-fatt l-unika differenza huwa l-ammont ta' żmien fejn jkun hemm trasferiment tal-ownership iżda f'kull każ it-trasferiment tal- ta' titoli aħna nafu illi l-kollaterali tinata lura lil dak li jkun qiegħed jipprovdi dan it-titlu. L-istess ħaġa ngħiduha wkoll manka minħabba l-inċertezza legali, jekk inti ma teskludix il-trasferimenti ta' dawn it-titoli, jista' fil-fatt li wassal għal iktar nuqqas ta' ċertezza legali mħabba li riskju għal istess u l-fatt li l-industrija da tgħid li il-rekwiziti diġà huma inklużi fit trasferiment ta' titoli jekk għan għan eskludu trasferiment ta' titoli dan qed nagħtu l-impressjoni li fil-fatt dan mhuwiex inkluż. Issa tielet raġuni aħna meta naqsu b'mod sinifikanti il-kamp applikazzjoni nkunu fil-fatt qegħdin naslu sabiex neskludu dawn eh, trasferimenti u jien naħseb li dinja informazzjoni li aħna tinġibu mill-industrija aħna u nanalizzaw eżattament l-effetti ta' din il-proposta. Mela, xini l-problema? L-problema hija illi jekk aħna ħan eskludu trasferment ta' titoli l-industrija ħajkollha tbiddel l-standards ġenerali ta' palissa u t-test li tuża għandżon li jizdidu ma dan il-test ċiftit sentenzi ħalli bekk aħna nejdu illi inata l-konsens minn qabel għal dan trasferment ta' titol ġifri aħna naqblu perfettament ma' rapporter li hija xi ħaġa negattiva u li ma tagħmilx sens li aħna neskludu il trasferment ta' titol. Ħaġa oħra li għalli rridu nsibu soluzzjoni hija dwar il-Banek Ċentrali. Il-Banek Ċentrali ma jistgħux ikunu esklużi minn din il-proposta x'inhi l-problema. Il-Banek Ċentrali jafdaw l-awtoritajiet nazzjonali dan ikun sinjal negattiv ħafna jekk il bank Ċentrali ma jkunux permessi li jagħtu informazzjoni lill-awtoritajiet tas-suq pubbliku u għal darbohra l-rwol tal-awtoritajiet mhuwiex li jimplementaw jew jikkontrollaw l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament. Iva, il-rekwiżiti tar-rapporti hemm bżonn innaqsu l-pis amministrattiv issa dwar ir-rapporti fuq transazzjonijiet u rapporti oħrajn, aħna rridu nużaw l-iktar rapporti fuq it-transazzjonijiet jien nużaw ir-regoli għandna bħalissa, aħna nafu illi kultant ma tistax tevita li kunem hemm rapporti doppi u sabiex namlu hekk aħna rridu nserħu fuq il-qafas li għandna bħalissa l-qafas regolatorju tal-mifed. Dak kien Eh, fuq eh, il-punti ta' titoli sa fuq il herkat fuq it-tfaddil, aħna ma nafux eżattament x'impatt dan ħajkollu fuq l-industrija, ma nafux eżattament laqqax tip ta' regoli, ħajkonna u xi spejjeż dan kollu ħajinvolvi. U naturalment aħna nistgħu nsegwu il-kompromess li għandna bħalissa dimna ġifiri illi nagħmlu l-evalwazzjoni tal-impatt u mbagħad nintroduċu dawn ir-regoli fuq il-livell internazzjonali meta jasal waqt. Ringrazzjak, President. Thank you to the Commission. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Issa nerġa' nistieden lill renato r-rapporter sabiex jitkellem. Grazzi ħafna, Sir President. Nixtieq ringrazzjakom il-kol tal-kummenti illi restaqtu li wanka ta' suġġerimenti. Jiena naħseb illi aħna għamilna xogħol tajjeb ħafna sissa minħabba li rnexxinna nieħu kompromess fuq bosta kwistjonijiet. Hekk kif qalet Donata Hubner, jisaħet fuq il-fatt li aħna l-ħakna kompromess ħalli bekk naraw li naqsu l-pis fuq il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, l-SMEs, u jien naħseb li proposta ta' kompromess dwar l-obbligi għal-Bank Ċentrali Ewropew jista' jkun bażi tajba ħafna għad-diskussjoni sabiex nippruvaw u kompromess ġdid anke dwar dan il-punt. Jina smajtu kol il-raġunijiet li resqu il-shadow reporters l-oħra. Fuq il-possibilta li aħna nevitaw li konna regolament għal ftejim kollettiv dwar il-trasferiment ta' titoli jiena naqbel mal-Kummissjoni li dan jista' jkun pass perikolus ħafna għal din il-proposta għalfejn minħabba li ħaj eskludi u jeħles eh, jeħles minn 95% tas-suq jina naf li kwistjoni ta' dan jen eh, xaqsam ma tiklu kol għandu xaqsam ma trasparenza iżda aħna jekk nitkellmu fuq il-pakket kollu kemmu u l-proposta li għandu xaqsa ma riforma ta' suq l lan tagħna huwa li naqsu kemm jista' jkun ir-riskju sistemiku. Jekk rridu innaqsu dan ir-riskju, aħna li rridu nagħmlu l-ewwel qabel kollox huwa li nħarsu mill-qrib lejn is-suq għalli naraw kif huwa strutturat bħalista, iżda s-suq hemm bżonn li kunu irregolat ħalli nevitaw li konna problemi fil-ġejjin, ġifieri jina naħseb li s'issa il-ħakna bażi tajba l-kompromess tama li diskussjoni li ħajkonna matul il-jiem li ġejjin Permezz tagħha ta' din diskussjoni ħajkonna l-opportunità li navvanzaw u ħajkonna l-opportunità wkoll li nifqu kompromess fuq numru kbir ta' proposti li trasqu. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna l-rapporter, grazzi l-shadow rapporter sukkol, il-votazzjoni għajsir fit-23 ta' marzu ġifiri fadlilkom ħin fadlina ħin sabiex naħdmu iktar u nipruvaw u riżultat tajja fuq dan il-test ta' leġislazzjoni importanti ħafna ma mela nistgħu nikkonkludu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u ngħaddu għal punt li jmiss li huwa punt marbut ma' dan li għadna kemm id-diskutina u dan huwa dwar il-miżuri strutturali sabiex ikollna l-istituzzjonijiet tal-kreditu tal-Unjoni Ewropea li jkunu iktar saħħithom. Kif tistgħu timmaġinaw issa għandna numru pjuttost kbir ta' emendi ġifiri naħseb li issa wasal il-waqt li nikkonsidraw l-emendi u għadin raġuni nixtieq il nisdan ir-rapporter sabiex jitkellem sur Hookmark. Grazzi ħafna sur President. U nixtieq ukoll jien minna ħatijin ringrazzja l-Shadow Rapporters u l-membri ta' dan il-Parlament illi ħadmu ħafna fuq dawn l-emendi u resqu dawn l-emendi dawn huma emendi li jiffukaw ħafna fuq il-problemi ewlenin, ġifiri jiena naħseb illi għamlu illi mhux faċli iżda għamlu aktar prattika il-biċċa sabiex nġibru l-emendi skont is-suġġetti differenti u naħseb li hemm numru ta' affarijiet li aħna xtaqna nisqu iktar dwarhom u xtaqt li nitkellem u fuq numru ta' elementi. Issa fuq uh, proprietary trading u kif għanna inħarsu leħ pala konċett. Naturalment, hemm ukoll il-konċett tal-market eh, making u il-konċett li wieħed jista' jinvesti fondi oħra ta' investiment, fondi alternativi, dawn għandhom x'jaqsmu wkoll mal-importanza ta' ċertezza legali. U jiena naħseb illi Iva jagħmel sens illi aħna naħdmu iktar dwar dan forsi hemm eh, viżjonijiet u opinjoni differenti fuq l-istrutturi bankarji illi influenzaw il-mod ta' kif aħna nistgħu nħarsu lej fondi alternattivi ta' investiment u l-proprietary trading. Iżda dawn huma lista ta' affarijiet illi fil-fatt jgħiduna nagħmlu distinzjoni, bat kien hemm numru ta' punti li tress u matul diskussjoniet li aħna kellna li kienu fil-fatt insemmija wkoll fil-emendi. Waħda, um, wieħed mis-suġġetti kien fuq il-rwol tas sussidi jiena fil-fatt minħabba li kont uh, fil-naħdem ħafna anka fuq il-direttiva ta' riżoluzzjoni aħna rajna li dejjem wieħed jista' jiddubita u jistaqsi dwar xi sussidju partikolari, però jiena naħseb li importanti ħafna mhux biss minħabba il-riforma strutturali bankarja, iżda messaċ importanti ħafna s-soċjetà wkoll li naraw li ma jkunx xi jkunx hemm xi sussidju impliċitu għal dawk li għandhom isma m'għandhomx jibbenefikaw b'mod automatiku l għamil fondi ta' rezoluzzjoni laqqas direttament mis-sussidi ġejjin mill-gvernijiet. Din kienet waħed eh, mill-suġġetti l-iktar importanti li aħna iddiskutejna fid-direttiva ta' rezoluzzjoni bankarja. U dan huwa punt li jiena nxtaqt nerġa' nsemmi huwa xi ħaġa ovvja u ovvja wkoll illi dawk li huma investituri ta' livello li naturalment huma iffukati ħafna fuq il-fatt u illi jista' jkun hemm bail in, ġifieri jien ma naħsibx li hemm xi ħadd minna li jista' jassumi minn qabel li ħajkun hemm intervent minn naħa tal-gvern. Iżda minkejja dan minkejja l-pożizzjonijiet li dejjem ha' jinvolvu id-diskussjoni dwar kif aħna nistgħu nihdosib dawk li qed jagħmlu d-depożiti għal raġunijiet soċjali, raġunijiet ekonomiċi, ecc. Nafu li hemm numru ta' aspetti li rridu nqisu, apparti minn hekk naħseb li rridu nqisu wkoll li aħna parzjalment solvina l problema permezz ta' l-iskema ta' depositi sur Simon inti taf daqsxejn dwar dan naħseb nixtieq li kieku tkun fuq in-naħa tiegħi u għandna ġizlazzjoni propju dwar dan. Issa llum il-ġurnata issa aħna llum iktar tard illum id-diskutu suġġetti ieħor importanti ħafna fiħdan dan il-kumitat bl-idea illi aħna nkunu nistgħu nagħtu sussidju espliċitu permezz tal pjant ta' investiment Ewropew minħabba illi aħna għawek għadin nifukaw fuq il-fat li rridu noħor u l-possibilità ta' sussidju espliċitu. l paradoss għawek u għalli dan e, sussidju espliċitu qed jibbenefika l-iktar l-banek u s-sussidji impliċiti qegħdin jidħlu fl-ekonomija permezz tal-għati interess ta' interess iktar baxxi. U kif għattilkom jiena kont qed niddubita kemm dan huwa passiv, iżda dwar dan nistgħu niddiskutu bejnietna għalija kien importanti ħafna li aħna norbtu il-riforma strutturali bankarja ma' direttiva ta' riżoluzzjoni tal-banek u norbtu kim jista' jkun flimkien dawn l-istrumenti għalfejn minħabba li jekk aħna norbtu dawn l-istrumenti aħna jkollna bjardi ħafna iktar kredibbli, speċjalment fil-kontest ta' proċedura ta' Bejlen. Punt ieħor illi semma bosta dravi matul id-diskussjonijiet li aħna kellna u fil-fatt aħna kellna ħafna emendi anke fuq il-pajjiżi ospitanti il-home u l-host countries. Il-Signora Hubner u l-Onorevoli Rosati u kollegi oħrajn fil-fatt kemm ħafna fuq il-punt tal-fatt li aħna rridu niddiskutu kwistjoni ta' home u host countries. Dan u punt importanti din aħna din u ukoll fuq u ieħor minħabba li jekk ma nsolvux il-kwistjoni ta' home host, aħna nafu li l-problema tibqa' mbagħad biss fuq dawk il-pajjiżi li għandhom banek bbażati f'pajjiżhom minn pajjiżi oħrajn. Ġifiri din hija l-opinjoni tiegħi, però jiena naħseb li din hija evalwazzjoni li aċċettata kważi minn kulħadd. Jekk ħanamlu hekk aħna ħanċeknu ħafna is-suq dawn il-pajjiżi Jekk nieħu l-eżempju tal-Banek, per eżempju, fl-Estonja, Latvija u Rumanija, nafu li s-sfiq tagħhom jiddependu ħafna mill-Banek barranin li qedma stabiliti f'pajjiżhom. U l-analiżi kollha hija marbuta mal-fatt li jekk aħna nagħmlu separazzjoni jew hekk il-funzjoni tas-suq tkun marbuta mbagħad ma' dak li qed jiġri fil-belt kapitali tal- il-kwartieri ġenerali ta' dak il-bank partikolari. U din hija problema li aħna rridu nippruvaw insolvu għal raġuni fundamentali. Minħabba l-Unjoni l-Unjoni Banka iżda parti minnek hemm punt ieħor li semma minn ħafna membri onorevoli ta' dan il-Parlament, ġifieri il-ħtieġa illi aħna niffaċilitaw kemm jista' jkun il-possibilità ta' investiment fl-Unjoni Ewropea u jekk aħna naġixxu nagħmlu minn kollox. Issa sabiex inwaqfu nxekklu il-finanzjament, is-self u l-investiment dan żgur il ħajkollu impatt fuq ċertu host countries, iżda ħajkollu impatt fuq l-ekonomija kollha kemm hi. Apparti minn hekk ukoll kien hemm numru ta' diskussjonijiet dwar il-fatt li aħna rridu konna approċċ li jkun ibbażat fuq ir-riskju jew inkella approċ strutturat. Jaħdem mit-tendenzi li jiena rajt li kienet evidenti fl-emendi kienet illi aħna rridu naraw l-ewwel kif indirizzaw ir-riskju li huwa preżenti u aħna rajna illi kienem numru ta' riski sistemiċi li ġejjin anka minn banek li huma iżar mhux minn biss li ġejjin mill-banek il-kbar u dan naturalment għandu x'jaqsam mal-fatt li għandna sistema bankarja moderna li hija komplessa ħafna u l-banek iżar u l-banek il-kbar huma marbutin ma' xurxin forsi jekk tara mill-perspettiva filosofika tista' tgħid illi jisu bank żgħir jisu dipartiment ta' bank ikbar li jkun band oħra dan huwa propju dak li rajna li ġara fil-kas tal-laħwa Lehman. U um, fil-fatt dan kien bank ta' investiment li kellu impatt sistemiku fuq is-sistema bankarja kollha kemmi. Kien hemm numru ta' emendi li tresquli wkoll li kienu qed jitkellmu ħafna fuq il-bżonn li aħna naraw li niffukaw fuq is-soluzzjoni nistgħu insibu għall-problemi u għal-riski li konna. Jekk intom tħarsu jew forsi pparteċipajtu fid-diskussjonijiet li aħna kellna, forsi rajtu li hemm differenza bejn l-approċċ eh, tar-riskju sistemiku u l-approċ li kun iktar iffukat fuq il- resolvability fuq is-soluzzjonijiet għal-problemi. Aħna rridu naturalment naraw li nistaqsu r-riskju sistemiku minn din il-perspettiva naħseb illi iva nistgħu naraw illi nagħmlu progress u jekk kien l-emendi kollha rċivejt naħseb illi jekk kif qal is-sur von Feitzeker għal li aħna konna imbedin ħafna bħala pozizjonijiet minn xurxin u għal li kienet uħos eh, daqxie atmosfera birda minna ħatijaw, iżda jena ma naħsibx illi naqbel, jena naħseb illi jekk inħarsu li laffajt b'mod konkret u mux lejn is-simboli biss, naħseb illi ħadd minna ma jixtieq illi xi ħaġa oħra milli aħna jkollna sistema finanzjarja b'saħħitha u soda, naħseb illi ħadd ma jista' ikun kontra ix-xewqa li aħna naqsu kemm jista' jkun ir-riski sistemiku. U ħadd laqqas ma qiegħed jgħid li m'hemmx bżonn ta' iktar investiment u ħadd lanqas mu qed jgħid illi dawn il-pajjiżi li qed jinjilqgħu l-istituzzjoni finanzjarja għandhom ikollhom inqas market making. Jiena naħseb illi jekk inħares li emendi li ġew minn kull partit politiku, kulħadd saħaq fuq l-importanza ta' iktar market making. U jiena naħseb li hawnhekk għandna blok għal kompromess, u dan kompromess ħan nispjegalkom x'jista' jkun ufti fiħor, ieħor sur President. Il-kompromess jista' jkun ibbażat fuq il-fatt li aħna nindirizzaw ħafna minn tħassib konkret nifukaw fuq l-affarijiet konkreti mhux fuq is-simboli. Jekk aħna fil-fatt nippruvaw nitkellmu fuq separazzjoni jekk għandix ikun din separazzjoni obbligatorja jew le, fuq dan forsi se jkunna opinjonijiet differenti ħafna zdejk aħna ħanifukaw fuq it-ħassib li għanna palissa ġifiri illi fil-banek illum il-ġurnata għanna ħafna kummerċ finanzjari li jista' jkun fraġli ħafna u um, aħna nistgħu nifukaw fil-fatt propju fuq dan u jekk nixtiequ naraw illi il-banek il-gbar il-minħabba li id-daqs tagħhom jistgħu huma jimponu problemi fuq banek iżgħar minħabba propju d-daqs tagħhom li aħna nistgħu nippruvaw nsibu soluzzjoni għal dik il-problema u anka l-problema tal-host il-home countries nistgħu nsibu soluzzjoni għal dik il-problema. Ġifieri din naħsbu b'mod konkret. Sur President, jiena qiegħed nindirizzak bħala membru li ġej mill-Italja, pajjiż fantastiku li kienet fl-Italja illi kienet inventata l-ekonomija eh, moderna permezz tal-prinċipji ta' kontabilità hemmhekk jekk jiena m'għandix informazzjoni ħażina ma naħsibx li kien il-bot mill-belt ta' Gualtieri f'Padova u f'Venezja fej kien hemm min kien qiegħed jagħmel il-kontijiet U dan qed insemmih minħabba dettal interessanti ħafna storiku iżda għal dawk minnkom ukoll illi attendew il-lezzjonijiet tal-kontabilità li kienu forsi mhux daqshekk eċitanti tal-kontabilità doppja il-kontabilità doppja tkun edha torbot l-ekonomija reali kif imsejħa l-ekonomija reali ma l-ekonomija finanzjarja. Dan huwa l-għana u lini. Ġifiri li aħna norbtu dak illi huwa immedjat mal-perspettiva iktar fit-tul. Meta jiena ħarist li l-emendi kollha l-irċivejt, wasalt l-konklużjoni illi jekk aħna jkollna livell ta' trasparenza jina insejjaħlhom daw twiqi venezjani fejn il-prinċipju tal-kummerċ ikun viżibbli jkun trasparenti, mbagħad il-supervizuri nkunu nistgħu natuhom il-possibilità li jaraw iktar, jindunaw biktar affarijiet u jihdu azzjoni fuq iktar affarijiet u naħseb li permezz dan il-prinċipju nistgħu nisforzaw li l-awtoritajiet li jihdu azzjoni meta ikun ovvju il-każ illi jirrikjedi ċertu azzjoni, ġifir meħaj kunem hemm xejn moħdi, iżda parti minn hekk iridu norbtu din il-kwistjoni wkoll ma dak li qed jiġri fis minħabba illi hekk kif meta aħna konna qegħdin niddiskutu d-direttiva ta' riżoluzzjoni bankarja Waħda wieħed mill-vantaġġi kien propju li jekk ikun hemm investituri li jixtieq li jkun ċert l-investiment mhuwiex ħajkun f'kumpanija jew f'kummerċ illi jista' joffrilu ċertu riskju, aħna fil-fatt din naraw li qed nimmobilizzaw ħafna mis-superfiżuri fis-soċjetà tal-intreprenarjat eh, u tal-kumpaniji u jiena naħseb li jekk ħajkna ħajkonna iktar trasparenza fil-parti kummerċjali Aħna nkunu nistgħu naraw eżattament it-tendenzi kif huma meċin f'dan il-qasam ta' kummerċ finanzjarju, mbatt tista' tippermetti li permezz dawn it-twieqi Venezjani miftuħin beraħ ikun hemm iktar trasparenza u l-awtoritajiet jieħdu iktar azzjoni u naraw li nagħtu l-odda kollha l awtoritajiet kompetenti ħalli huma jieħdu azzjoni mhux abbażi ta' tarif tagħhom biss, issa abbażi ta' tarif illi huwa tarif tal-pubbliku naħseb illi bekk aħna verament nkun nistgħu nsaħħu is-sistema finanzjarja kif kollha kemm u mhux billi aħna inwarbu lil market making u jew il- um, metodi oħra ta' kummerċ fis-suq uh, u nwarbu aħna rridu naraw illi nifukaw eh, dwar dan l-approċ ħalli bekk aħna nippruvaw kemm jista' jkun insibu kompromess. Grazzi. Grazzi l-rapporter, naturalment, aħna kontenti ħafna bil-fat li inti daqseg kottumist u lest li tilħaq kompromess għanna il-barka u kol ta' Luka Patroni u ta' numru ta' eh, membri onorevoli oħrajn, pero għadnħu gost bil- l-attitudni ottimista tiegħek dwar il sussidi impliġiti li semmejt inti wkoll. issa jista' jkun illi il-probabilità u r-realtà tista' tkun differenti. t nista'na bil-ħerqassa illi nisma' il-kumment. il il kumment ta' eh, Shadow Reporter tal-SND. Iva, grazzi ħafna, grazzi ħafna lila għunar tal-introduzzjoni u nishtiq li kieku jiena naqbel iktar miegħek u kont ottimist bħalek. Kieku nkun kontent ħafna li kieku tista' taċċetta parti kbira minn seba miktar minn seba mit-temenda, speċi minn dawk li ressaqna aħna, pero jina daqxien inkwetat minħabba li fl-analizi bazika ta' dak li għedin nitkelmu dwaru, għawek naħseb li xorta wahda għanna daqxie ta' differenza għawek fl-opinjonijiet, u naħseb li dan jirġa jorbot mal-fat Eh, tal-banek too big to fail u jekk aħna għandni xikolna fokus fuq dan sabiex nissolvu din il-problema. Jiena naħseb li Iva hekk għandna nagħmlu kellna prezentazzjoni minn Charles Coulthard friħed mis-smih li aħna kellna fiħdan dan il-kumitat fejn intqal il-kwestjoni ta' bail-in forsi miex sistema li tista' taħdem tajjeb fil- fil-kassa krizi sistemika u dan l-axħar konta qed naqra il-green paper prezentata minn Lord Hill fuq eh, il-suq tal- is-suq kapitali u nixtieq naqralkom punt partikolari li juri l kummissjoni qablu magħna u jgħid illi s-suq kapitali u tad-dejn huwa immexxi minn entitajiet privati li qegħdin jibieħu u jagħmlu kummerċ fuq id-dejn ma' xulxin. Naturalment il-bonds li ħorġu wkoll minn ċertu eh, kumpaniji u istituzzjonijiet finanzjarji u dan mhux neċessarjament jista' jtejjeb is-sitwazzjoni għall konsumaturi aħħarin. Iżda dan jista' jwassal għal iktar interkonnettività u bekk ħanżidu ir-riskji sistemiċi. Fil-fatt huwa parti żgħira mill-transazzjonijiet ta' derivativi jinvolvu kumpaniji li mhumiex istituzzjonijiet finanzjarji bħala counterparty. Se naħseb illi dan juri l-punt illi aħna jista' jkollna livelli ta' interkonnettività li jistgħu jagħmluha aktar diffiċli sabiex aħna nemnu illi ma nix biss kwistjonijiet too big to fail, too complex to resolve. Dawn il-banek mux biss l-iktar kwistjonijiet importanti f'dak li għandu xaqsam ma' distorzjoni. Jina naħseb li din miex biss xaħġa li għandu xaqsam ma' teorija, zdajja kwistjoni iktar pratika u jkolli nejt li jem daqxej ta' bidla fil-analizi fundamentali li qed issir u jina naħseb li miex xaħġa li aħna qatt ma smajna biha jew li nistgħu neskluduha li nistgħu nsibu soluzzjoni bbażi ta' analiżi bħal din, però hemm li nkunu nafu nżommu għajnejna f'miftuħin qudiem il-fatt li jista' jkollna dawn id-differenzi u mhumiex biss differenzi fit-teorija sa dwar fejn nistgħu mmorru, fejn nistgħu naslu. Importanti li aħna nikkonsidraw il-proposta ta' Banjer bħala ehm, kompromess tajjeb ħafna bej l-approċ ta' Vicker u l-approċ ta' Volker. Aħna Eh, qed naraw li l-approċċ ta' Vicker huwa li aħna nisseparaw l-bankar investiment ma minn tipi oħrajn u bat il-folker nafu li hemm din il-projbizzjoni tal-proprietary trading illi hija verament diffiċli sabiex Eh, torganizza iżda fil-realtà mhuwiex daqshekk diffiċli. Issa il-prinċipju tal-proposta ta' Banja kienet illi jekk aħna inqisu l-vantaġġi tal-sistema bankarja universali, aħna kif nistgħu inqisu l-elementi l-iktar importanti ta' żewġ sistemi u nagħmlu aktar possibbli għal Eh, sistema bankarja tradizjonali sabiex tkompli. Din mhix kwestjoni biss għandha x'taqsam mal market making, iżda għandha hija kwestjoni għandha x'taqsam mad-daqs tas-suq. Verament hemm bżonn li jkollok daqshekk inventarju li mbagħad permezz ta' dan inventarju tkun tista' tagħmel proprietary trading jew inkella inti eh, apparti minn servizzi ta' kummerċ li għed t qed għed t servizzi u ħafna, din hija Eh, deċiżjoni li tittieħed u jekk intom tħarsu li t-30 l-ikbar bank bank fl-Ewropa naħseb illi tistgħu taraw hekk kif diġà semma fiħdan dan il-kumitat iżda li huwa tajjeb li nirrepetu dan il-punt li hemm numru ta' istituzzjonijiet u istituzzjonijiet kbar illi fil-fatt ma marrux għal ratios tal-assi tanqas minn 40% ġifiri il-kummerċ tradizjonali tal-banek li jgħatu l-kreditu li kumpaniji huwa biss parti ċkikna mill-modell ta' xogħol u kummerċ li huma edin jamlu f'dan il-banek aħna nasbu illi dan ħafna drabi jkunu banek ta' investiment illi jinvestu fuq livell kbir ħafna illi dan huwa punt li jista' fil-fatt jħassibna jinkwetana. Issa l-kwistjoni kwestjoni tal-problema pratika mħabba li aħna tippruvaw nkunu prattiċi l-kol kemm aħna u hekk. Il-plane kif qed jipproponu li jsolvu dawn il-problemi? Jiena naħseb li t-tweġiba qasira u ċara hija jekk illum il-ġurnata l-SSM għandhomx e, id-dritt li jekk huma jaħsbu li hemm riskju jekk għandhomx id-dritt li huma jisforzaw l-istituzzjonijiet finanzjarji u azzjoni bħal din Issa jekk intom taħsbu li għandu jkun hemm diskrezzjoni sħiħa jew inkella jekk intom taħsbu li m'għandux ikun hemm problema kbira tal-TBTF, aħna rridu naraw eżattament x'bażi ħajkonna jien ma jidhirlix li dan għandu jkun il-bażi ta' diskrezzjoni kolle, jekk intom taħsbu li għandu jkun hemm diskrezzjoni sħiħa, allura għandna nagħtu din is-seta' li wieħed jisforza li wieħed jieħu azzjoni l-istituzzjoni finanzjarji. Iżda din hija xi ħaġa li hija diffiċli timplementa fil-prattika, immaġinaw li inti tkun supervisur li jkollok is-seta' li tagħmel azzjoni partikolari. Iżda mbagħad fir-realtà fil-krizi finanzjarja inti tista' titressa qudiem il-qorti u mbagħad tittara eżattament x'ħajkun ir-riżultat. Ir-riżultat mhuwiex daqshekk ċar każ bħal dan għalhekk huwa importanti ħafna li kollok mezzi u miżuri li jkunu sofistikati, għalhekk importanti li kollok limiti, għalhekk importanti li kollok regoli li jkunu bażati fuq eh, eh, realtà u il-fatt li jekk pereżempju aħna nifukaw fuq il-pis tal-prova għal-kwistjoni, jekk aħna għandix ikollna il-banek li jkunu separati fl-azzjonijiet tagħhom, jiena naħseb illi fil-fat dan wieħed mill-emendi li jiena xtaqt nitkellem dwaru. Forsi nistgħu nieħdu pass lura fuq il-proposta ta' li kanu nistgħu fil-fatt naraw illi ċertu punti konna limitu illi abbażi tiegħu aħna ma jkollniex Eh, azzjoni li tkun tittieħed biss mis supervisur issa ikun hemm diskussjoni dwar din l-azzjoni. Naħseb li dan jaqbel ħafna ma dak li aħna qegħdin naraw li fil-dan il-Kunsill qegħdin jiddissutu taħt it-tmexxija tal-Presidenza tal-Latvja għessi għal mudell ta' traffic lights. Issa jekk aħna ħan nikonsidraw dan il-mudell li qed kom rridu noqogħdu attenti minħabba li jekk aħna nfasslu ċertu mudell ta' traffic lights huwa fid-diskrezzjoni tas-sewwieq pereżempju jekk ikun hemm it-traffic light li turi daw l-aħmar jekk isuq xew le, ġifiri rridu noqogħdu attenti fuq għal xiex qed nirreferu eżattament meta ħa nistipulaw il-kuluri differenti f'dan il model ta' traffic lights Iżda dan huwa propju dak li jiena naħseb li jista' jkun siwi ħafna b'del kontest. Eh, eh, Issa jkun hemm tieni emenda li nixtieq insemmi. il probizzjoni fuq il-prop trading u jiena nixtieq saħa dan il il-probizzjoni fuq il-prop trading u li mhux biss li jkun eh, wieħed jisuhu sem minn fond ta' investiment alternattiv imma wkoll li nintaxxaw dan it-tip ta' fond mod fispirtu ħafna tal-quote eh, li jiena semmejt fuq il-suq eh, kapitali tal-Unjoni u dik ekoloġika u koll, ġifiri għal xeħan uqodu npoġġu daw l-affarijiet mod sabiħ fil-settur bankarju jekk dan kollu ħandaħlu fil-settur ta' shadow banking u li nintaxxawhom eh, rati għolja. Tajjeb li jkollok dawn il shadow banks, ma nistax nintaxxaw għawit għax inkella siru fraġli għit, u ovvjament din hija il raġuni għaliex aħna qegħdin nipproponu li insaħħu il-proposta oriġinali. Xtaqt insemmi bispuntiħor, ieħor kwistjoni ta' x'namlu meta napparaw taħt ġurisdizzjoni eh, multipli. Mm, ħaġa interessanti naħseb ħafna minna rajna l-ħabar li l-Stati Uniti podġew żewġ banek Ewropej kbar taħt skrutinju għawi u qed jgħidu li għalissa ma jistaw joħorġu dividends mill-operazzjoni lokali u ikollom jagħmlu ċertu xogħol addizzjonali fuq kif nistgħu nittrattaw l-awtoritajiet ta' Stati Uniti. Eh, Jinja mm, turija zaħira ta' kif i huwa għafuqtu li l-istruzzjonijiet jagħmluha li l-single eh, entry point din ir-riżoluzzjoni tkun xi ħaġa prattika. Meta nitkellmu dwar il-banek, riformi tal-banek mod strutturali, ma stawx inħarsu irridu lejn kwistjonijiet ta' Vikardu Volkar, imma irridu nħarsu lejn il-riżoluzzjoni ta' punta tħul wahdini waħdini versus eh, eh, punti differenti ta' dħul u naħseb li jidu nifukaw fuq dawn, speċjalment fuq l-ewwel setta menni nifħaq fuq dawn għalissa u musu noqgħod nidħol issa għalissa bċertu għirqaqat eh, ma mbagħad dawn nidħol fjem iktar uddim hekk kif sessjoni tkompli. Sur Kamara li sijar grazzi tassew. Ħa nipprova narek nipprova x'naqgħat żewġ gruppi bimħabba u paċi. Nista' nikota l Jimi Hendrix li qal f'Coststown Traffic. You talk, about traffic lights. Li traffic, traffic lights ħajsiru blu għada. Ġibet nitkellmu dwar traffic lights ejja naraw eżattament se ngħidu fuq it-traffic fuq it-traffic lights. Ġifiri jena raw kif għan ħeju ruħna għal dak li mux mistenna, ġifiri fatt li jista jkun il dawta ta' traffiku isir blu għada hija xi ħaġa tal-tiġri. tal U ġifiri nistaw nerfaw il-ħaxiexa u inkomplu mill-teknikalitajiet. Palma għallu gruppi oħrajn, għal kem inkopru il-prinċipju ċertu banek li għandhom jitħallew ifallu, naħseb illi għanna nkomplu naħdmu fuq din l-idea. Ma teġobniex l-idea li kontribwenti ta' taxxa jkomplu jgħinu l-banek. Dinja proposta politika li għandu xaqsam ma cross ma sostitutazzjoni orizzontali forsi <laughs> pejt t-sejjet. Jgħid il-kellim. Imma dan irridu nħarsu leħu lejn kif dan jobtuħ ma' sussidju impliċitu. L-attivitajiet kommerċali ma jistawx jibbenefikaw minn sussidju tal-gvern u minn il-konċumenti ta' taxxa ma jistawx jirfaw il-pis ta' dan ir-riskju u jina resaq ċertu emendi. U tajjeb li naraw dan li nifukaw fuq dan it-ħassib ta' Sur Lambert, Sur Messi, u Sur eh, Von Weiter u naħseb li tajjeb li xi ħaġa li mm, naqsmu bħala tassib mal-spettru kollu politiku. Għandek l-Stati Uniti u Singapore li għandhom il-ferra tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Jekk dawn huma ġar regolati għal standard ekwivalenti, ma nistgħux imbagħad naqduhom darbtej billi ndaħluhom din id-direttiva rridu naraw illi kunem ċertu metodu illi din il-problema sol nelbuwa. Eżin għamlu għacċaraw kol, illi dan il-regolament ma jaqbaċ u kol fiħ, jġbaċ u kol fih il-Builder Societies u eh, kompanija oħrajn ta' dan it-tip. Issa fuq il-dettalji il-dak eh, li jintużaw għal credit institutions Fuq attivitajiet kummerċali, jek nħarsu lejn prohibizjoni tal-drop prop trading. Jiena kelma position tħassib niftita xafna drabi dawn qed jirreferi għal ċumenti u mhux tranzazzjonijiet u forsi l klim enter into jkun ħafna ħjar. Jek nħarsu lejn l-aħħar ħames snin tiegħi dan il-kumitat, xi ħut direttivi li aħna nitkellimna dwarhom darba darbejn tlieta eh, u naraw kif l-IFMD aħna eh, irrovinajna ħafna affarijiet fiha. Imma isem aħna rovinajna edna naraw eh, mela rovinajna din il-venture capital market ma jena ħorġu bl-ECF. Mela issa jekk jekk ħajkonna eżenzjoni ta' dan il-venture capital minn dil-proibizzjoni jizegħu moċċar sakke ma tix tamela ċara l-banek ma triċ ma jriċ ikon involviment tagħhom dawn il-fondi. Jrid ikunna investituri privati li jafu x'inhu ma riski billi jkun hemm depositi kbar li jitħallew f'istituzzjonijiet ewlenin billi nproteġu id-depozitaturi żgħar ta' bejħa bl-imnut. Wara kiena inventaj l-idea ta' qualified deposit, jitsa mux daħanek mhux għax jiena MEP Eh, mill-Renju Unit, imma qed ngħidlek għax jekk hemm stat membru jiddaħħal sistema fejn dawn qegħdin jitrattaw dawn il-problemi, ma dak iġi noqdu tentarih huwa li jahna ma niminaw xawk is-soluzzjonijiet. Jiena nafxie xi mill-kollegi tiegħi minn pajjiżi oħrajn qalu li se tabalhom differenza jekk din kieku nifirxuha madwar l-Unjoni Ewropea. Imma mhux qed ngħidlek, jien qed ngħid fejn hemm miżuri tajbin fl-Istati membri, ejja ma narawx li biex ikonna soluzzjoni waħda total kulħadd l-Unjoni Ewropea li ma niminawx soluzzjonijiet li diġà hemm f'xi Stati membri. Ġifieri f'desa niġu għal dawn l-emendi eh, jiena rajt li kien hemm forsi iktar flessibilità u li mal flessibilità tkun soda fejn kun hemm stati membri li maru iktar lil minn hekk. Ħafna persuni Diġa koprew u kol bosta minnaw soġġetti li semmejt ban dawnu man tlet erba qatma li nishtaqt nfukaw fuqo maħna napoġaw isru ħokman. Jien ftit iktar radikali mill grupp tiegħi stess. Tista' tiddefinixxi il-tema radikali kif trid iżda. Imma jiena dejjem kelli tlet eh, prinċipi sempliċi hawnhekk l-ewwel net li ma jkunx hemm bejlaw tal-kontribwenti taxxa u l-banek jridu jkollhom iċans li jfallu għalfejn il-banek irndhom ikunu differenti minn setturi oħrajn għalfej għandhom jistennew illi niġu nejnuwa. Aħna rridu naraw illi nħejju ruħna l-kriżi li jmiss, meta tar jirġa' jiġri, li dan il-banek jistaw ifallu. Ma jkunx il kontribwenti ta' taxxa li jajnuhom u li d-diretturi jkunu responsabbli u naraw li jkun hemm standards ta' accountancy sura ta' njess. Grazzi. Grazzi Fabio Damasi. al gwe Le, skużani. Silvi. Gular għalde. Grazzi Roberto naħseb li ħaġa li nsejtni non somma. Nixtieq ningrazzja il-xadows kollha illi ħarġuna dan il-saħħa fuq dan ir-rapport li naħseb li nistgħu insibu hawnhekk dem nomi tal-tur komuni għal fej ma ħarsu lejn dak li qal kamal. Għalx naħseb li ħafna nis isom qegħdin jifmu issa li hemm riskju involut li hemm ton supervizjoni u rridu naslu biex nevetaw il-periklu għal minħala 16 ma li konna approċ illi mulli l-minnek u li supervisor kun jista jaqdi r-rwol skont il-mezzi differenti li ħajġu definiti jekk aħna diġà naqblu fuq dan il-prinċip il-kwistjoni ta' modalitajiet ta' traffic light jew le, tal-threshold jew le, tal-metrics jew le, hija di ħaġa sekondarja l-ewwel net irid naqblu fuq huwa illi aħna naqsmu l-istess ideja illi aħna qegħdin nippruvaw nilmitaw riskju u il-Pal Bank Ċentrali ċen Ewropew illi qegħdin jindunna x'jaħsbu dan, jaħsbu huma hija importanti wkoll għal żoni eh, pajjiżi Ewropej ta' żona euro, imma li jkollna eh, supervisor ma naħsibx li nsonidu jew kollox jew xejn, mhijiex jew diskrezzjoni l-awtomatiċità, jrid ikollok approċċ li huwa individwali li tħallet lejn il-kwantitattiv u l-kwalitattiv. Ġifira darbohra jina għandi l-impressjoni li jemmek aħna nistaw naqblu. It-tieni punt fejn Gunnar kienet eh, sista fil-rapport tiegħu u naħseb il-koll naqblu għalli aħna nsibu il-bilanċ mbejn il-ħarsin kontra r-riskju u l-fatt illi ma nistgħux nwaqfu niblukkaw il-finanzjament tal-ekonomija aħna palissa għedin fit triqitna lejn bidu ta' spin tal-qoddim irkupru, imma aħna rridu naraw li f'approċċ komuni tagħna ikun hemm ħtiġa li nifinanzjaw l-ekonomija li nħarsu settur bankarju kompetittiv fl-Ewropa li nħarsu wkoll ċertu sovranità bankarja Ewropea. Naħseb li din in kwistjoni hija ma tantx diskussa dan id dibattit Aħna rridu naraw eżattament fejn irridu naslu, ħajkonna banek Ewropej s'qegħdin jagħmlu x'jistgħu jagħmlu strutturi differenti se jkun strutturi u imma tajjeb irridu nkunu nafu minn 10-15 sena naħra x'tib ta' attività finanzjarja se jkollna fl-Ewropa u biex nerġgħu lura dak li ntqal mill-Kamal, mill-grupp ta' Kamal. Mina sepp il-banek għandhom rwol differenti fi ekonomija li per eżempju par minn kompanija li tagħmel l-iPhones jew il-draben ma jfetirx li ġifiri naqbdu nsolvaw il-banek kun jkun jipress imma banek għandhom funzjoni differenti mill-industrija tal-agrikoltura inti ma testax taqbad isma' fl-istess kefa jiġifieri meta qed nitkellmu dwar it-tip ta' finanzjament li ħajkonna eh, naw ftit oħra importanti żobu ta' ma jnejna xaħġa ħaġa oħra importanti li ngħid huwa li jkollna inħarsu lejn is-suq wieħed u finanzjarju u kemm hija ħaġa waħda aħna għedin inħarsu qaret għal fermentazzjoni. Aħna rridu li fl-aħħar mill-aħħar leġislazzjoni tagħna tippermetti li aħna nkunu nistgħu nelbu problemi differenti li qegħdin inħabtu biex magħhom kif qalu wkoll ħadd ieħor. Imma anki l-fatt illi ċertu ta' membri jidu jappoġġaw ċertu regolamentazzjoni unilaterali, fisser li mu ma tiżirx li minn sawx naqblu kompromess, għax imma jekk aħna mustajkonna jkollna regoli Ewropej mela aħna ħajkonna regolamentazzjoni frammentata u eh, da jwassal illi s-suq ħaj jisfa fi xejn, illi xaġa li għazbis nistan immaġina. Eh, Samma l-malax naħseb illi nkoll ħad t-kellem u koll. Bizzejiet. Naħseb illi irridu nħarsu lejn ċertu prinċipi li huma bbażi ta' sistema ta' riskju eh, li għandna rwol partikolar supervisor mhux illi nitlu fiha omja imma li aħna nkunu nafu eżattament fejn sejrin illi naqsu frammentazzjoni tas-suq, imma li konna kam ta' applikazzjoni li huwa wiesa għal xwara kollox aħna ma nafux tip ta' attività jista' jiżviluppa fis-snin li ġejjin. Irid ikolna klawża tal-reviżjoni għaliex għal darb'oħra rridu nħarsu l-possibilità li naraw fejn qegħdin nagħmlu reviżjoni u li nagħmlu rendikont tal-progress kollu u l-bidliet kollha li saru fuq livell internazzjonali mod partikolari il-sistema li għanna qabla ma l-rezoluzzjoni u jekk aħna jkollna naxina naslu għal dan il-bil-komuni, ovvijament għajkonna ċertu diskussjonijiet fuq il-modalitajiet, fuq il-mezzi ta' kif nistgħu naslu għalija, imma nittama li fuq il-linja li għadu kif semma rapporter u li ċertu oħrajn ukoll semmew, nixtieq li nħarsu l qoddim u meċu l-qoddim. Dak li ħna ma nishtuqux għal darbohra nerġan ninbat nintenni illi il-Konsil jew il-Komissjoni jiddeċidew flok il-Parlament ma ma sartaqlu bejnietna. Grazzi. Grazzi Silvi. Il-bissaċini ħan li Fabio Demanzi. Grazzi, meta nitkellmu dwar is-settur bankarju jiena mod ideoloġiku nħawwad, nitħawwad. għal ehm, għalfejn x'meta nisma' l-kollega smatijaj t vigular vigular ximdaqet jien inkun noqot qed noqot n-argumenta favur il-kampjoni nazzjonali u jaqi li tagħmel il-kontra u tetkam memma il-banek għandna argumenti mill kontra Jiena nixtieq ngħid illi jiena <laughs> ma nafx jekk jien deċiż fuq kemm importanti l-istrija taż-żraben meta qabla mal-industrija bankarja ma toba għanna zewċ naħat hawnhekk fil-parlament. Zewċ oqsma li qegħdin eh, jaraw mod differenti ta' kif nistaw naslu għal soluzzjoni. Naħa minnom illi għattejt skont l-emendi jekk inti ħattergola zzejiet inti se toqtol il toħno il-rikupru tal-ekonomija u ter tispiċċa problema li ma jkollokx biżet likwidità u xnafijiet fis-swieq. Unbat għandek il-qasam liħor li għatijajt li meta regola zzejiet inti dan ħajispicċa fidejn il-settur sekondarju f'dak inċaqsam shadow banking u kħat jgħidlek shadow banking ma tistax tmissu għaliex dan ħajemigra lek l-Stati Uniti mbagħad meta tipprova titrattabat logali għat ispiċċa iżvija l-kollox Jiena onestament mm, ma rajt, ma rajtx fis-smieħ tagħna kollha fuq ir-riforma tal-banek. E, ebda argument empiriku li jgħid li il-problema li aħna bħalissa fir ekonomija reali li nifinanzjaw investiment huwa bebda mon memus ma daqs tal-banek jew ma nuqqas ta' likwidita jew xi ħaġa ta' dan it-tip. Ġifieri jien naħseb illi il konta fil-fattu minnu aħna għandna problema Eh nanna problema mill-domanda u estensjoni u investiment u jiena nħossi li e, li nirregolaw mod xira il settur finanzjarju nindirizzaw il-problemi li huma wisq kbar biex nfallu ser jiftħu id-bib għal dawn ir-riżorsi fis-settur finanzjarju biex nifinanzjaw investiment veru għaliex is-settur ikun iktar stabbli. U dan fidejn il-filosofija, eh, fil-nilla tal-filosofija. Issa kif għanimxu l-qoddim minnet, il-għuwe taħseb li aħna irridu nirfinaw il-għanijiet tagħna li aħna fistajna fil-bidu tal leġislazzjoni sabiex nkunu nistaw nittrattaw il-problemi li huma kbar wis biex infallu ġifieri nispjegaw mod speċifiku ċertu sussidji ehm, espliciti għadhom jeżistu għandhom ma bidew xejn fil-fatt hemmhekk aħna għandna bżonn li jkun hemm installazzjoni ta' ċertu servizzi bankarji ewlenin, core banking services u servizzi oħrajn li jumba msemmija mod ispeċitu fil-abbozz. Barra minn hekk aħna rridu namwessaw l-ambitu biex ndaħlu l-banek kollha li għandhom risku sistematiku, eh, systemic risk, imma ma nandux dawk li għandhom bżonn inqas minn 5% ta' depositi Barra minn hekk għandna bżonn kompens għal dawn il ribbanek da il-systemic risk. Aħna qed ngħidu m'għandniex bżonn din istruttura li tiġbor kollox f'kaffa waħda li ġdan ħajfisser li jkun hemm iktar spillover, għalli għandna bżonn inqas diskrezzjoni supervisor għax ma tawx ikun li supervisor tagħna jispiċċaw il-qorti għaliex ikun hemm xi banki li jisfida d deċiżjoni tiegħu u jispeċaw ġi kubriku. Din hija xi ħaġa li għedni wkoll fi semmi sidix imdaqqiet. Fara, fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna xi tip ħajkonna nagħmlu xi tip ta' kompromess fuq it-sistema ta' traffic light. Jista' jkollna zanzjanijiet għal dak li huwa il-separazzjoni ta' riski tal-cash tal-flus u il-riski mm, tal mm, ġessini tal-riski u kol. Imma ma nistawx eh, poġu kollox uffa wahda xin kella ħajkun wis wis riskju. U barra minnek irridu nħarsu l-speculation u landings għal dawk li huma l-hedge funds u il-commerċ fil-proprjetà, ħna nħarsu l-speculation bħala spekulazzjoni bħala xi ħaġa illi edemek biex ikun biex toħloq ċertu, ċertu bidliet mhux mistennija u f'daqqa waħda fil-prezz strument ta' prezz u dan se jkollu konsegwenzi fuq l-ekonomija reali U aħna għadin ħarsu bil-ħerqa għal din id-diskussjoni u aħna għadin aħna ħerqana biex naraw li jkun hemm xi tip ta' responsabilità fiskali lejn il-kontribwenti ta' taxxa aħna wkoll nafu x'ġarra anki f'termini ta' dejn sovran hawnhekk fl-Unjoni Ewropea aħna naf ta' konis kienu fuq greċja dan l-aħħar snin nafu x'ġara u ma ġarax għaliex is-settur bankarju ma kienx regolat kif suppost. U nitlob il-kollegi il-kollegi tiegħi li ma jdajfux iż-żejjed qudiem il- jimmot kifu ma jiġu fuqna għawnek u jitrattawna f'din is-sala ġaħna għanżobbu saqajna sot ehm, mal-art biex nifħarsu l-interessi tal-konċibenti tat-taxxa. Is-Sur Lambert. Ikolli ngħid illi nitkellem wara il-ħabib tagħna hija kopja diffiċli anke ħafna ħrajn imma l introduzzjoni tijak eh, għamil riflessjoni punt punt ta' eh, kif aħna naħsbu għagġi, kif nuqot intin id-dak il-lijiet. Jina sepp importanti li aħna nirrizzaw il-rezilienza individuali ta' bank wieħed illi huwa gvernat u regolat mill-birdar ma jfissirx li jkun hemm rezilienza sistemika. U kull ma minna fil-BRD jina kont parti fit-tattim jista' jaħdem fi żmien ta' kriżi mhux sistemiku iżda mhux se jaħdem fi kriżi sistemiku. Sistemika. U jkolli ngħid illi l-banek is-sistema bankarja ta' investimentu tal-beħ bil-minut kollha għandhom l-użi tagħhom ma jrid ngħidha din mhux għandek bżonn il-bank tal-beħ bil-minut eh, ikun sabiħ u kollox mhix isew għartu żaru li ieħor kollox ħażin. It-tnejn għandhom l-użi tagħhom l-argumenti li kienem li nanduwom un podjum fl-istess offa dak li u għandu xaqsam ekonomija ta' skala u ta' ambitu ma, ma, ma, ma sarraf xejn, ma rajnijax. Imma fil-ħal oħra, ispiża ta' nipoġu kollu fl-istess offa dak li għandu xaqsam il-kontagġun tal-riskju u tal-kultura, ta' specialment il-kontagġun negattiv. Um, dan il kontraġu negattiv nidġes il-industrija mm, bankarja ta' bejħed nimnut u għaffarijiet oħrajn. Ġifiri kħana npoġu kollox istess offa u ma rajniex benefiċi Mela rridu nazbod darba dal-tejja kiex tajba li għom kollha fl-imkien nam jikkoprux nagħmlu hekk. Forsi jridu nieħdu approċċ traffic lights kif m'għadniex eżattament hekk fil lamendi tagħna, ma approċċ fejn aħna li rin minn ċertu livell ngħidu le biex naqdu u niġbru dawn il- Dawċ t fil il-teskefa. Jek dawn il- Bankari bankarji huma leġittimi mela dawn jistgħu jistgħu jifendu għarratom mingħajr ebda tip ta' sussidju la mill bank tal-bejħ l-imnut jew istituzzjoni jew lini tal-istituzzjoni tal-bejħ l-imnut jew inkella mill-kontribuzzjoni tat-taxxa. F'da sens jina jina liberali kompletament f'termini tas-suq U nina gburi nejda li jekk attività ekonomika li sim il-banek mhijiex viabli ekonomika ma m'għandix teżisti suq ekonomiku. Allura Allura rridu naw illi il-Prop Trading Bank ma fuħx permess ta' fat li kun espost għal entitajiet oħra kummerċali aħna manna xej kontra l-fat illi dawn istituzzjoni tal-qalba tal-kreditu ser jerġa' jbeħ il-beħ il-risk hedging product jista' jaġixxi bħala reseller u prodotti li huma maħluqa minn oħrajn fejn ir-riski jimtrefaw minn oħrajn U aħna nħarsu wkoll lejn riski li huma sistemiċi u jridu nirriferu wkoll għal definizzjonijiet eżistenti. Definizzjoni tagħna ta' xini sistemiku, sistemiku fir-regolament jiddefinixxi meta bank huwa sistemiku. Kemm fiż-żona Ewro bħala ħaġa sħiħa kif ukoll kull wieħed tal-istati membri nistgħu nużaw din id-definizzjoni mela madwar l-Unjoni Ewropea u nużaw id-definizzjoni ta' GCCs u OCCs li għana CRD4 Allura, aħna ikonna bekk dak li għanna neħtieġu biex nsaxħu l-ambizja leġizazzjoni. Issa, ovvjament, jiena nixtieq ngħid kelma dwar diskrezzjoni iva se jkun hemm xi livell ta' diskrezzjoni imma mat limitatu għal darb'oħra sistema ta' traffic lights jgħamil tajjeb għal dan li lin minn ċertu livell inti trid tifret il-entitajiet kummerċjali tiegħek fil-żona oranġo memmek l-akal diskrezzjoni u mbagħad eh, iktar l isfer għandek l-aħdar, kull l ahdar eh, fisser li regolament m'għandux x'jaqsam miegħek. U barra minn hekk li nagħtu il-diskrezzjoni l supervisors l esperienza turina li eh, dawn għandhom it-tendenza illi jkunu li li kunu jimxu jitfit mal-banek li jagħmlu supervisioni magħhom li hemm dawn il-relazzjonijiet li hubu minn bejn supervisor u supervisee ehm, li mhuwiex mhuwiex tajbin. Din għaflu ma fatt. Ġifieri jekk inti tagħti wiżiġ kwestjoni lil min lil entitajiet li għandhom storja eh, ta' li jispiċċaw qed jaħdmu għal min suppost qegħdin iżom għajnehom fuqhom u li bnej jibdew jikkooperaw bejnietom u jikonfofaw bejnietom, mela mhux se taħdem. Aħna għadni għal ħafna drabi li fiż-żona euro ikun ħafna iktar imbeda kull mod kulturali minn dawk li qed jiġu monitorati u allura l-effetti idum aktar, l-effetti tajjeb idum iktar. Aħna rajna mill-sibi li l-sibi ikollhom track record u eh, storja eh, konsistenti li ħarsu il-banek sistemiċi dak li qed jagħmlu l-sibi dawn is-CV għad darba ma ħadu deċiżjoni illi tista' titqis bħala waħda ħarxa minn banek kbar sistemiċi imma li sibi ħafna deċiżjonijiet illi tqisu eh, kbar minn per eżempju stati membri u għalhekk aħna irridu noqogħdu attenti illi ma natux wis seta mill-banek ċentrali. Dwar il banka involut fil-prop trading, l-istituzzjonijiet IVA l-prinċipali li qed jagħmlu l-prop trading IVA imma sabiex jiffinanzjaw u jagħtu l flus lil dawk li jagħmlu l-prop trading imma ma nix nippermettu li dan jisir bil moħħbi u ma jirċi ikun u kol kummerċ tal-obbligazzjonijiet tal-gvern jew assi tal-likwidità kbira li għandi jiġi permess bħala kummerċ mill-istituzzjoni ta' kreditu dan irid ikun kummerċ li l-antiju u il-ġestjoni tar-riskju bi prudenza tal-banek stess mill esposizjonijiet U bat il-banek irridu jipprovdu spjegazzjoni b'mod regolari dwar x'jagħmlu eh, meta jkun hemm dan il-kummerċ u kif dan jorbot mal- fatt li jkunu esposti għal riskju mbagħad il-kummerċ tal pereżempju l-obbligazzjonijiet sovrani jekk dan ikopri din dawn l-affarijiet ta' jkwis, imma jekk qed jagħmlu dawn il-kummerċ bl-ebda rabta mal kam ħajkunu esposti ma' riskju mela jkun prop trading u mbagħad hemm rwol supervizur u rridu nagħmlu distinzjoni Il-trattat permetti għal ġestjoni bi eh, prudenza tal-kummerċ tal-bank imma l-affarijiet l-oħra mhux se jiġu tollerati. U aħna għandna preferenza li jkollna tip ta' lista pożittiva dwar liema attivitajiet għandhom jaqgħu ta' fidejn l-istituzzjoni tal-kreditu. U dak uh, melli memx fuq din l-lista mandiċ tkun fidejn din l-istituzzjoni ta' kreditu prinċipali u dawn il-listi dejjem huma tajbin għall istituzzjonijiet ta' kreditu xiktar dwar l-eżenzjoni tal-Renju Unit eh, jiena mhux ċittadin tar-Renju Unit fuq rekord jena li u jiena dejjem qed jekk ħan nestendu l-vikar tal-Unjoni Ewropea kollha kemm jiena ħankun ferm kuntent u dwar il-ġestjoni tal-eżenzjoni mhux ġestjoni għal kull pajjiż imma eżenzjoni għal dawk il-banek li għaw taħt reġim legali li huwa ekwivalenti għal dak li għandi xaqsam ma l-impatt. Iva, Forsi dana għanna natmu fuq u jekk aħna nixtiequ nelbu l-oġezzjonijiet legali ta' servizzi legali tal-Kunsill. Nixtieq nitkellem bil-Franċiż Silvi. Jina naqbel li rridu nżomm l-integrità tas-suq interjuri, suq wahdini, jina naqbel miegħek fuq tħassib ukoll li għandek inti hija aħna mister naslu għal Eh, ftejji meħna nispiċċaw b'diżgwit internazzjonali li mhux bit ħajwasal l frammentazzjoni imma ħajżidu. U kifettu, għattinti, dan huwa importanti li ma jkunx frammentazzjoni u jina nixtieq li kon integrità tal-suq intern naf li eċezzjoni tal hija problema għalija, imma jekk aħna nkunu intelligenti ħadmu maħna, naħseb li nkunu nistgħu nelbuha. Ah, jien hemmhekk fejn naħseb li hemm iktar differenza bejn l opinjoni tija għal dak li għal naħseb għal dak li qal Fabio. Mem xejn li juru li jum il-gbanek il-gbar sistemiċi illi ħafna drabi mumiex involuti eh, fil- ekonomija reali u li huma finanzjawhom aħjar mill-banek tal-bejħa bl-imnut il-provi empirika li narawija bil-kontra illi huma l-imprizi bankarji illi m'għandhomx ħlief dan it-tip ta' ekonomija induċa fl-ekonomija reali illi jkunu jistgħu jaħdmu fil-kriżi speċjalment mal smis Ġifieri, jiena naħseb l-oppost jekk inti għandek bank illi jitaw garanzija pubblika għaliex jiggarantixxi l depozitu ma jistax jaħdem ħlief fil-ekonomija regali mela dan ħajkun qed jiffinanzja l-ekonomija reali u f'dal każ mhux se joqgħod jom fuq xi xiftit ftit mill-kapital tiegħu fuq affarijiet oħrajn. Ħlief l-ekonomija reali. Fuq l-banek sovrani u argumenti ma zmajta naħseb mit-telf darba jiena naħt nirrid ngħid biss illi jista' jkun illi fil-attività tas-suq jista' jkollna illi konna wis atturi li jitlu fis-suq. Dak li huwa ċertu li l-BMT u l-Pariba u l-Bank ta' eh, Negozju mhux mhux se jkunu jistgħu biss irreġu weħedhom fis-suq jekk inti jekk inti tisseparhom dan ħaj wassalol fil li jisparixxu. Il-Deutsche Bank per eżempju, dawa per eżempju dak kellu fil-Deutsche Bank fil mija Aħna naqblu illi naħdmu mod kostruttiv. Vielen Dank Philipp für diesen umfassenden Vortrag. Grazie ħafna Philipp għal dak ir-rapport dettaljat issa fadalli l-Marko Zani fuq il-lista. Grazie. Uh, innanzitutto una Grazie ħafna. L-ewwel qabel kollox eh, mela kumment pożittiv L-ammont ta' emendi eh, li ġew imresqa fuq eh, dan ix-xogħol importanti u għas-sinjal polis pozittiv li l-gruppi kollha ta' dan il-Parlament Ewropew taw attenzjoni relevanti ħafna lil dan id-dokumenti. Ġifieri dan huwa sinjal pożittiv ħafna sabiex ikollna xi ħaġa tajba u flimkien nistgħu intejbu sistema bankarja Ewropeja. Jina ma naqbilx 100% mal-ottimizmu tar-rapporter fuq il-kompromessi, etna specialment fuq xi punti diġa distanzi tal-opinjonijiet gbar bejn l-gruppi tal-Parlament Ewropew u qed nittama li uh, Nipruvaw nsibu kompromess u din il-ġlida kontra l-ħin kien hemm kollegi wkoll li tkellmu dwar dan il-punt. Il-Parlament eh, irrid jiresaq l-opinjoni tiegħu. għax il-Konsillu l ħajres u l-opinjoni taħħom Jiena nittama li il-posponiment ta' kompromess ah, jikkawza li nispiċċaw bi dokument li um, jintoġu bil-ħat. U Umbat, jiena naħseb li l-kol kemm aħna rridu nibdow minn premessa fundamentali meta t-nipruvaw aħna regalaw settur palma u dak eh, finanzjarju. Rridu naraw ma minna ikollna xnaqsmu ġifiri qed nitkelmu aħna dwar persuni u organizzazzjonijiet mingħajr skrupli, persuni u organizzazzjonijiet li ma il- taxxi tal-interess tal-kambju rajna u kol dwar il-Lux Leaks u kol u um, kienem forst l-ikbar banek involuti li bank minnom li kienet jagħmel l-evażjoni fiskali kienet jiffinanzja terroristi u kol ġifiri jridu naraw ma min ġifiri qed nagħtu wiċċna magħhom u aħna rridu nippermet naċċertaw li ma jkunx hemm wisq eh, fil-leġislazzjoni importanti li naħdmu fuq il-punti l-iktar importanti u fundamentali tas-sistema. Il-punti l-iktar importanti għal grupp tiegħi li huma rifletti fil-emendi li preżentajt huma tlieta. Too big to fail. Nka jiena hawnhekk jiena naqbel li l-bejlin ma tistax taħdem fi kriżi sistemika aħna irridu naħdmu qabel eh, kriżi sistemika, irridu ma nippermettux li toħroġ din il-kriżi eh, sistemika. U din il-sistema ma tistax taħdem għalek f'kas ta' krizi sistemika, tista' tgħin bank wieħed biss waħdu għalik importanti li naħdmu fuq eh, dispożizzjonijiet li huma effiċjenti kontra din il dawn l-affarijiet. U mbagħad punt ieħor l-interkonnessjonijiet tal-banek il-kbar ġifir l-interkonnessjonijiet bejnietom illum il-globalizzazzjoni tippermetti li eh, skos zaħir fi grupp zaħir eh, jiġi rifless mod qawwi fuq is-sistema finanzjarja kollha kemm jiġifieri rridu naħdmu fuq dan il-punt huwa vera importanti sabiex din sistema globali finanzjarja kif ukoll Ewropew nagħmluh iktar b'saħħtu u li foka iktar fuq l-ekonomija reali punt ieħor li nixtieq nisħaq fuqu. Importanti li nifokaw fuqhom fuq derivati il-maġġoranza ta' dawn il-prodotti huma prodotti tossiċi li m'għandhom l-ebda valur miżjud tal-ekonomija reali dawn huma prodotti ta' spekulazzjoni biss, ġifiri importanti li naħdmu hawnhekk dwar l-ambitu tar-regolament anka jiena naqbel 100% waħna preżentajna mendi hawnhekk importanti li jinwessaw dan u importanti li il-bannek kollha ninkluduhom. L-SSM. Umbat dwar regolamentazzjoni kif diġa smajna u kriterji differenti aħna irridu nieħdu direzzjoni forsi dik l-iktar sempliċi ma l-iktar effiċjenti hemm regolamentazzjoni ċara u sempliċi li jkollna kriterji dwar l-inkejlu r-riskju xi tnejn tlieta sabiex nidentifikaw li huma l-iktar riski l-kbar għall budgets tal-banek u li wara li konna dawn il-kriteri li ma nippermettux wis eh, diskrezzjoni fidejn l-autoritajiet nazzjonali jena naqbel 100% ma' Filip ċertu każijiet hemm konflitt ta' interess u sitwazzjonijiet li ma tantx huma ċari u ma tantx huma trasparenti bejn il-kontrollur u dawk li huwa kontrollat. Fl-Italja pereżempju sperimentajna wkoll b'din il-problema, ġifiri naqsu kemm nistgħu un neliminaw totalment id-diskrezzjoni. Mbagħad għall-bqija senala hawnhekk nittama li se nkunu nistgħu nsibu kompromess imma kompromess li it-tejjeb is-sistema finanzjarja Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna stanna l-bicċa xogħol kbira li fa' xar minuti nagħmlu catch DI malaj malaj u nisimgħu wkoll rappreżentant tal-Kummissjoni u anke nerġgħu nisimgħu lill-rapporter għandi lis sur Balz u ħanaqbad u nagħlaq mill-ewwel lista tal-kellima ma jidher li hemm ħadd iktar li xtejt kellem mela Sur Balz ħalli fidejk. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Zimon, jiena nishtiq il nitkellem daqxej fil qosar ħalli il-Kommissjoni verament ukollhom l opportunita illi jitkellmu u anka rapporter kolli opportunità li jirġa jġbor il-porti ewlenin, jina naħseb illi fil-fat kienem ħafna emendi, minn dawn il-ħafna emendi nistaw nikonkludu illi il-rapport ta' Sur Hookmark verament qed jirrappreżenta bazi tajba diskussjoni. Issa l-kwistjoni mistoqsija hija kif aħna nistgħu naraw illi ħansibu kompromess għal dawn emendi, naħseb li l-emendi u biċċar ukoll illi aħna bla dubju ta' xej għadna ma naqblu kważi fuq l-ebda punt. Għadna pozizjoniet kważi opposti jiena nixtieq li nappoġġa l rapporter fuq l-approċċ li jkun l-ewwel iffukat fuq ir-riskju bilan li jsib soluzzjonijiet naturalment prattiċi wkoll anke f'dak li għandu x'jaqsam ir-riskju eh, li aħna nixtiequ naqsu speċjalment dak li għandu x'jaqsam il-kummerċ finanzjarju mhux illi bil-fors naqbdu nagħmlu din is-separazzjoni awtomatika kif qed tipproponi l-Kummissjoni naħseb li din għandha tkun idea li tinżamm fir-rapport bla ġibru ta' xejjina naħseb illi din is-separazzjoni awtomatika ta' ċertu attivitajiet ta' kummerċ finanzjarju kif jixtiequ ċertu kollegi tista' tagħmel sens f'ċertu kuntesti allura is-separazzjoni għandha tintuża biss bħala last resort bħala l-aħħar alternattiva. Jiena naħseb illi wkoll fil-kuntest ta' ħafna banek irnexxilhom joħorġu mill-kriżi finanzjarja u għadun raġuni jiena konvint li għandhom futur dawn il-banek, dawn li rnexnom joħorġu mill krizi finanzjarja, u anka minħabba li pilastru importanti tal-ekonomija ta' tkabbir, daw għandhom ruol importanti ħafna għallura ħna rridu naraw eżattament kif nistgħu noħolqu iktar tkabbir u iktar investiment u rwol li dawn il-banek għandhom. Importanti li aħna nisseparaw dan kollu wkoll mill-sistema ta' eh, universali bankarji, naħseb li l-Banek Ewropew għandhom ikunu f'pożizzjoni li għal boħra fl-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu joffru servizzi ta' kwalità din hija xi ħaġa importanti iżda dan li hija jfisser ukoll il l-banek għandhom ikunu f'pożizzjoni wkoll li fis-suq intern ikunu jistgħu jipprovdu likwidità jistgħu jipprovdu l-kreditu ħalli bekk ikun hemm iktar investiment ħalli bekk ikunu jistgħu verament jaraw li jpoġġu wkoll din di flessibilità anke fis-suq tal-titoli. Um, Xaħġoħra oħra illi għalija hija importanti ġifieri dawn il-fondi alternattivi ta' investiment Jien naħseb illi naturalment huwa importanti li finanzjaw kemm jista' jkun dawn il-fondi u importanti li nvistu f'dawn it-tip bħal pereżempju fil-kuntest tal-usets aħna hawnhekk għandna diġà il-fondi alternativi ta' investiment li huma regolati fid-direttiva l-dura ma nix nagħmlu pass lura, irridu niggarantixxu li aħna fl-aħħar mill-aħħar jkollna sistema koerenti kemm jista' jkun. Għalhekk jiena fl-emenda li eh, ressaqt jien, fl-emendi li ressaqt jien jiena fil-fatt fokajt fuq sistema bankarja Ġermaniża illi ma tużax is-sistema ta' leverage u laqqas fil-fat ma teskludi dan kollu mill-kummerċ fuq dan il-livell u naturalment minħabba l-emendi li jena ressaqt jena naħseb li jena fadal ħafna xol x'namlu iżda għandi konfidenza siħa fil-rapporter u anka fil-shadow rapporters naturalment zgur illi fl-ħar mill-ħar ħarna ħanna xina u rizultant tajjeb u siwi illi mux ħajkun l-na daqseg diffiċli. Grazie ħafna l-Sur Balz għanna l-kollegi minnaħat tal-Kumitat tal-Budget li ma nishtiqux nħalluhom jistennew u issa għaddu mill-ewwel għal Martin Sport li jkun jista' jkellimna qabel ma naddu ismi. Mr. Chairman. Grazzi, President. Il-Kummissjoni tilqa dan ir-rapport imressa mill membri tal-Parlament Ewropew ħukma kif ukoll elementi differenti li tresqu dan rapport flimkien mal emendi ma konsidrati bħala bażi verim tajba għad diskussjonijiet futuri u sabiex nagħmlu iktar progress. Dawna jintroduċu numru ta' elementi interessanti għal din id-diskussjoni li aħna lesti li niddiskutu għom u nindirizzawhom ukoll. Aħna naqblu mar rapporter eh, dwar l-enfasi li qed ipoġġi kif ukoll l-MPs l-oħra dwar li jridu niksbu l-bilanċi tajjeb bejn l-indirizzar tar-riskju li jibda li ġifiri dwar too big to fail dan banek u li ma nxeklu il-finanzjament tal-ekonomija mill-banda l-oħra. Iva, il-Kummissjoni bħal l-MP Gulag tafda li Iva se jkun possibbli li nsibu bażi komuni sabiex niksbu kompromess. U aħna nħedġaw kol li naraw l-isforzi tal-Presidenza Latvjana f'dan il-Kunsill u aħna nemnu li l-proposta li eh, ġiet imrisqa mill-Presidenza dana għawilna għalbna aħna lesti li nejnu lil dan il-Kumitat isib soluzzjoni ta' malajr u waħda prammatika soluzzjoni li tkun tajba l kulħadd. Grazzi Kummissjoni, xurħuk mak. Grazzi ħafna Nixtieq nirringrazzjakom għal dawn ir-reflessjonijiet u diskussjonijiet tajbin. Xaġa li vera <coughs> nara pala pozittiva, kull darba li nitkellmu dwar l-rekomendazzjoni tal-banek, kullħat jgħid li huwa liberali tas-suq. E, e, vera nilqa dan il-fatt. Fabio, Filipp, Jakob ukoll naħseb eh, kellu l-istess opinjoni u nixtieq ngħid jiena. U dan għandu impatt ukoll fuq l-affarijiet kollha li nagħmlu għalina li eh, aħna nis eh, bi vizjoni tradizjonali fil-ekonomija tas-suq, aħna nafu li din l-ekonomija tas-suq mhux it-tweġiba għal kollox għax irid ikollok bażi saħħita importanti meta niddiskutu l-BRD. Jiena kont ċar ħafna meta ħedimna fuq dan li eh, bilin ma kienx soluzzjoni ma kienx soluzzjoni għal kollox u eh, jiena xi kultant kont waħdi f'din l-opinjoni għax kważi kulħadd qal li se jagħmel u jew se tkun is-soluzzjoni u Et ntenni dak li għallu Fabio Filip ġifiri fi krizi sistemika li ta' kolla kienet hemm fi krizi sistemika mhux qed nitkellmu biss dwar il-banek imma l-ekonomija u mhux imbagħad mhux qed nitkellmu dwar li nkunu żgħar u għalhekk il-BRD dan ġi infassal li dawk li liktar għandhom id-dejn riskju sa jitilfu imma mbagħad inti trid tara jekk il-kriżi jew waħda sistemika jew le. Imma nixtieq forsi ninjora l-BRD u ngħid issa minna jekk imma għal xejn kultant meta nitkellmu dwar is-supervizuri qed nagħmlu dan. F'dan il-kumitat aħna investejna ħafna sabiex niżviluppaw is-supervizjoni Ewropea fuq livelli differenti nixtieq ngħid li fl-aħħar mill-aħħar ma nafdawhomx għalhekk dan sara xejn għax rridu nagħmlu ħafna xogħol. Jena naħseb li rridu nofru l-aħjar għoddot li supervizuri mhux biss ġifri għoddot li għandhom bżonn ta' għandhom bżonn jagħmlu imma li trasparenza għoddaw wkoll u importanti li konna trasparenza pubblika. Jiena nishti u sa nalaqgħu għax naf li ħajkonna din id-diskussjoni dwar il karanzija spliċita. Jiena nixtieq li nkunu iktar pożittivi għax meta smajt xi kollegi li qalu li mhux qed inkunu ottimisti dwar il-kompromessi jiena kelli l-opinjoni tiegħi ma naħseb kienet l-opinjoni l-korretta. Jiena dejjem naħseb li l-opinjoni tiegħi huma korretti għax jekk le kieku ma naħsibx hekk Jakob, jiena provajt eh, nisħaq fuq eh, kompromessi possibli u jekk l sindi u aħna u kol u li kolna leġislazzjoni mela rridu naċċettaw li u koll il-persuna l-oħra temmen li għandha raġun jew għandu raġun. Għalhekk mela jiena tkellim dwar kif nistgħu mela morru fuq dawn l-idejat li eh, mhux qed jaqblu billi noħorġu bi sistema ġdida trasparenza. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa possibbli għalhekk u jiena smajt mill-FDD li huma ma tantx jixtiequ jaslu l-kompromess jakob jiena smajtek tajt li inti iva forsi bidilt naqra it-ton illum imma nasib miexin fl-istess direzzjoni, direzzjoni tajba għalek President, jena ottimist mela issa daqqu l-ħamsa u nofs għalek għalaqt eżatt fil-ħin. Grazzi ħafna Iva blezzat irnexxilna nalqu din id-diskussjoni u anka indaħlu diskussjonijiet uh, kollha u kontroversi kollha jom u koll jina nishtin fakkarkom illi il-votazzjoni għassir fit-23 ta' marzu u l-votazzjoni ħassir fil un-bat ta' april. Nirringrazzjakom iżis kollegi la' il-sessjoni tal-laqqa tal-ikon u nilqa nati merħba l-kollegi tal-budget u nistidilom sabiex jihdu possom għawek il kamra Grazzi.